Prego prendere posto. Dobbiamo cominciare i nostri. Kħġobkom ħudu postkom irridu, nibdew bil-ħidma tagħna bil-ftit ta' dewmin għaliex kellna xi ftit tal-problemi marbuta mal-ajruplani kemm il-bieraħ manke dal-għodu u għalhekk eh, ċertu membri mill parlament Nazzjonali ser jaslu xi ftit tard ma ser jaslu. Xtieq natikom si aħbarijiet skont id-drittijiet tal-personalità il-seduta qed tiġi filmjata u ser tiġi trasmessa fuq l-internet. Nishtiq nsellem mod partikolari il-membri parlamentari nazzjonali li jinsabu preżenti hawnhekk li huma ser ikunu preżenti hawnhekk f'din il-laqa ser ikunu preżenti 19 il-pajjiż tal-Unjoni. jista' jkun illi saħat ma jiġi se jkun ħajkunu 18 għaliex illum kien hemm il-vota sfiduċja fil-gvern u fis-senat u għalhekk il-membri parlamentari Taljani ma jistax ikunu preżenti. Iżda 19 il-Parlament huwa numru sabi ħafna. Nixtieq insellem u nirringrazzjawkom tal-li qegħdin preżenti hawnhekk kif eh, intom tafu l-artiklu 12 ta' Trattat ta' Lisbona jgħid li jrid ikun hemm koordinament aħjar aktar mill-qrib bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Istituzzjoni Ewropej. Ġifri anke il-Parlament Ewropew. Dan qed isir biex ikun hemm kostruzzjoni aktar maġla u effettiva tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, irdu niddiskutu fl-imkien argumenti komuni mhux biss fuq il-livell tal-Parlament mod ġenerali, ma anke fuq livell ta' kumitati individwali. Din hija xi ħaġa importanti biex aħna nqarbu l-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini għaliex il-membri parlamentari Ewropej jkunu aktar f'kuntatt aktar mill-qrib ma' ċittadini u biex jippermetti wkoll biex il-parlamenti nazzjonali kollhom azzjoni ta' kontroll u koll iħedġeċ il-gvernijiet nazjonali. Biex bekk nkunu nistaw nibnu integrazzjoni ta' vera Ewropea. Illum fuq l-agenda għanna żewġ punti partikolarment sinifikattivi minn dan il-punt di vista. Tal-għoddu ser niddiskutu dwar prospettiva tal-liġi elettorali ugwali għall-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li huwa suġġett ta' interess għall-Stati membri individwali Din hija deċiżjoni illi ser tittieħed fih dan istituzzjoni ta' Ewropej imma mbagħad huma l-istati membri li jridu jirratifikaw il-trattat iż-ġdid. Din hija bidla tal-att tal-1976 illi eh, palissa jirregola l-istatut tal-membri parlamentari Ewropej u l-mod ta' kif huma jiġu eletti. Lejla ser niddiskutu dwar xi ħaġa ġdida li tinsab fiħdan trattat ta' Lisbona, ser niddiskutu l-inizjattiva ta' ċittadini. Li hemm possibilità li għas miljun ta' miljun persuna li jiġu minn bosta stati membri u ma jkunu jistaw jippreżentaw l-Kummissjoni talba biex jibdew inizjattiva leġislativa. Dan huwa mod ukoll kif inqarbu l-Ewropa li ċittadini, lejn iċ-ċittadini. U dwar dan Irridu naslu malaj malaj għal-konklużjoni, diġa kena eh, rapport ta' 12 stat membru, palissa għedin nistennew illi tina tana aktar informazzjoni, tana aktar suġġermenti. Dan jien mux biss il-ħidma marbuta ma' liġi elettorali ugwali, imma u koll anke dwar l-inizjattiva ta' ċittadini dan il-komitat irrit kemm jista' jkun imma irrit jiġbor l-emendi kollha malajr malajr u jiena nemmen li din il-laqa tista' tagħti suġġerimenti meħtieġa f'dan ir-rigward. Issa intom diġà eh, ċefejtu l-programm tal-lum il programm ġim fassal billi konsultajna rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ġewwa Brussell u nittama li m'għandkom problemi marbuta ma' dan. U nittama li intom tappoġġaw dan il-programm, din l-aġenda. Wara din l-introduzzjoni tiegħi fl-aġenda jistgħu intervjenu kemm il-membri parlamentari Ewropej kif ukoll membri parlamentari nazzjonali. Eh, il-problema tagħna hija li kun hemm xi ftit tal-ordni f'din diskussjoni u għalhekk minn għalija diġà tqassam fuljet fejn hemmhekk intom tistgħu titolbu biex titkellmu biex bekk meta intom tgħaddu dawn il-fuljetti lill-segretarji illi jekk min isejjer żball jinsabu fuq naħta xelluk tiegħi, iva fuq naħta xelluk tiegħi għaw is-segretarji u anke fuq naħta l-emin. Emaru. Dawn il b'dawn il t nistgħu naraw kemm nistgħu nagħtu ħin biex intom titkellmu. U bekk aħna kun nistgħu nsegwu il-kriterji kollha biex nisimgħu il-membri kollha parlamentari, imma ovvjament f'ħin raġonevoli. U bekk aħna nistabilixxu il-limitu ta' ħin li jintkom għandkom disponibilità tagħkom. ħodu kol ser intemmu l-ħidma tagħna permezz ta' stedina għal pranzu membri ser ikunu flimkien għal breakfast li huwa offrut mill-Parlament Ewropew. Imbagħad nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin bil diskussjonijiet li bdejn nkunu ser nibdew dal-għodu. Issa nistgħu nibdew dwar il-punt marbut mal-liġi elettorali ugwali marbuta mal-att tal-20 ta' settembru 1976 li bħalissa huwa fis-seħ. Kolli ngħid illi previżjoni ta' liġi elettorali ugwali tgħid li għandu jkun hemm din l-emenda tal-att tal-1976 mill-artikolu 2-3 tal-artiklu dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea li jagħti lill-Parlament Ewropew il-kompitu biex huwa ifassal abbozz Dinja xi ħaġa li aħna għandna responsabilità tagħha, hija ħaġa importanti immens. Mill-bidu tal-Unjoni Ewropea mill-1951 meta ġiet imwafqa l-Komità Ewropea tal faħam u l-Azzar li CSC fit-trattat kien jgħid li għandu jkun hemm liġi elettorali għall-Unjoni Ewropea. Kien hemm ħafna tentattivi wara dan mingħajr ma ħaqna l-riżultat wasanna għall-ewwel elezzjoni diretta minnaħa tal-popli tal-Parlament Ewropew u din l-ewwel elezzjoni sar fl-1979. Kien hemm xi bidliet li saru għal tal-1976 fl-2002 wara li kien hemm rapport tal-Viċi President Anastosopoulos Wara din il-bidla ma kienx hemm bidliet li kellhom daqshekk effett. U għalhekk f'dan il-kumitat ġi nominat il-kollega Andrew Duff bħala rapporter biex f'dan il-mandat huwa jipprova jagħmel emenda għall tal-1976 marbuta mal-proċedura elettorali Ewropej. Kulħadd jista' jara, kulħadd jista' jifhem kif fil-waqt tal-elezzjonijiet Ewropej kien hemm ċittadini Ewropej illi eh, rajnihom mhux daqshekk qrib u ma ħarġux jivvutaw. Il-medja ta' ċittadini li ħarġu jivvutaw naqset 20%. U għalek biex ħana nirreagġixxu, irridu niżguraw illi l-elezzjoni ta' Ewropej jiġu koperti mill-mezzi ta' xandir. U l-ewwel net hemm bżonn li fil-pajjiżi kollha speċjalment tiegħi l-Italja l-elezzjonijiet Ewropej jaraw mhux biss bħala elezzjonijiet Ewropej, ma bħala elezzjonijiet nazzjonali. Jiġifieri biex eh, wieħed ikun jaf x'tip ta' eh, orientazzjoni politika hemm fil-istess pajjiż. U għalhekk irdu nibbatu dan is-sinjal ta' għaqda kbira fih dan l-Ewropa anke permess tas-sistema elettorali tal-Ewropa. L-abbozz tal-kollega daf jgħid li jekk ikun hemm xi emenda għalla tal-1976 jew ta' trattat permezz ta' konvenzjoni jew le, dan ikun jista' jidħol fis-saħħa l-elezzjonijiet li jmiss, jiġifieri sa 2014 Din mhi xi ħaġa faċli għaliex apparti proċeduri interni tal-istituzzjonijiet tal-Ewropa <coughs> hemm il-ħtieġa illi ratifikawha l-Istati membri, iżda bħalissa aħna qegħdin naħdmu bisħieħ f'dan ir-rigward U din il-laqa appuntu għanda lan biex tapprofondixxi aktar dan id-dibattitu. Nittam naħseb li diġa tkellimt bizzejiet u għalhekk nitlob il-kollega daf biex jitkellem u biex jintroduċi id-dibattitu b'mod aktar konkret. Uh, President, uh... President, grazzi tassew tal-introduzzjoni tiegħek u tal-li tajtna il kontesta dan ir-rapport b'mod daqshekk ċar. Jiena nixtieq nilqa l kollegi wkoll mill-Parlamenti Nazzjonali. Kollaborazzjoni bejn il-membri parlamentari hija importanti immens jekk aħna irridu ntejbu il-kwalità ta' demokrazija tagħna fiħdan l-Unjoni hija tajba wkoll biex aħna insaħħu il-leġittimità popolari tal-Unjoni Ewropea. Kif ta' fuq dawn l-aħħar 10-12 sena aħna inna nibdlu trattati, inna nfaslu bidliet fit trattati illi zidu il-leġittimità tal-istatut tal-parlament mod ta' sew drammatiku. Aħna fil- konvenzjoni ma trattajniex il kustjoni tal-leġittimità popolari tal-parlament. Jina naħseb illi disappunt tal-pubbliku illi rajna dan id-dizappunt rajnieh dwar il-negozjati tal-Kostituzzjoni, naħseb li dan id-dizappunt ġi minħabba l-fat illi aħna ma tkellimniex dwar kif innu mamul il-Parlament u minn xiex mamul għal proċedura elettorali tijaw. Issa naħseb illi kif aħna qegħdin nistabilixxu forum saħħithom ta' gvernanza ekonomika dawn sar jimponu ruhom direttament fuq iċ-ċittadin bħala persuna li tħallas it-taxxa mhux biss fuq iċ-ċittadin bħala persuna li jista' jivvota. Aħna għalhekk irridu noqogħdu attenti biex niżguraw illi il-Parlament il parlament ikollu ċertu popolarità jiġi apprezzat u jiġi mifhum. Il-pakket ta' proposti illi jina ressat u il-parlament ġimmi bawt lilkom. Jina ma nistennix illi taqrawħ kollu għalix huwa pjuttost twil l-aktar l-spiegazzjoni marbuta ma l-istorja u deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-parlament elett b'mod dirett. Imma hemm dan kollu, din l-informazzjoni kollha tinsab hemmhekk. U importanti li wieħed jifhem l-isfond storiku ta' dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu. Hemm erba' parti ewlenin marbuta ma' din il-proposta. u jina ser niprofa namel taqsira tagħhom skont kam huma importanti. L-ewwel net għandna l-problema tal-privileġġi u l-immunitajiet tal-membri tal-Parlament Ewropew. Bħalissa għanna reġim il-ġim waqqaf l-1965 hemm protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet. Dan jgħid illi il-membri parlamentari tal-parlament ridu jaħdmu skont il-liġi nazzjonali u dan ħoloq problema ta' konsistenza u ta' koerenza fl-istatus ugwali tal-MEP stana. Jiena pala parti minn dan il-pakket qed nipprova nirrevedi dan il-protokoll tal-1965. It-tieni kwistjoni. Tieni kwistjoni hija dwar il-karba ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma residenti f'pajjiżi li mhux tagħhom, mhumiex tagħhom l-Eurostat tgħid illi hemm madwar 4 miljun residenti permanenti fi stati illi ma jkunux l-istati tagħhom. Il-trattat jgħid illi ċittadin li huwa resident fi stat illi mhux tiegħu Dan iċ-ċittadin irid ikollu l-opportunità illi jipparteċipa kemm fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, elezzjonijiet Municipali. Fil-prattika din kienet xi ħaġa problematika. din id disposizjoni ta' fit-trattat kienet ħaġa problematika biex wieħed jimplementa kien hemm ħafna xkil fil-konfront ta' ċittadini li xtaqu li votaw jew joħorġu għall-Parlament Ewropew. Kien hemm ukoll xkil politiku dejjem jiżdied minn ċertu stati membri u autoritajiet fejn huma maħallewx iċ-ċittadini Ewropej igawdu mid-drittijiet tagħhom. Kif tafu hemm direttiva numru 3 u design jew disa illi tipprova tpoġġi fil-prattika din il-klawżola ta' trattat li ġi introdott fil-trattat ta' Maastricht. il komissjoni provat tirriforma dan, provat t-revedija u provat tissemplifika biex tiffaċilita l-proċeduri u tiffaċilita il-fatt li għet ikun jista' igawdi mid-drittijiet demokratiċi tiegħu. Iżda din il-proposta tal-Kummissjoni hija mwaħla bħalissa fil-Kunsill. Jiena qed nitlob illi bħala parti minn dan il-pakket ikun hemm riforma aktar mifruxa, riforma elettorali aktar mifruxa. U biex il-Kummissjoni tarġa' tindirizza mill-ġdid din il-problema. Kummissjoni għandha toħroġ bi proposta aktar radikali illi tirrifletti aħjar il-liġijiet kontemporanji marbuta mal-liġi elettorali. It-tielet element fost l-erba elementi li li ħan nitkellem dwarhom dan huwa marbut ma' distribuzzjonijiet tal seats fiħdan il-Parlament Ewropew kif tafu hemm 751 irridu jiġu mqasma bejn 27 stat membru skont il-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva illi hemm fi trattat Kien hemm ftehim politiku bejn il-Kunsill u il-Parlament. biex jiġi nfassal il-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva għatrit jinkiteb fliġi iżda bħalissa fil-parlament attwali disa kazijiet fejn dan il-prinċipju qiegħed jinkiser. Jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa li għandha ssir il-Parlament jikser it-trattat. Fu importanti li naraw illi wara iż-żieda ta' 18 il-membru fil-Parlament Ewropew illi ser jiġu hawnhekk minħabba li daħal fis seħ trattat ta' Lisbona xorta waħda ser ikun hemm ħames każijiet fejn ser ikun qed jinkiser il-prinċipju ta' trattat. Jiena ma naħsibx li dinja xaġa tolerabbli, jiena naħseb ukoll illi s-sistema ta' tqassim tas siġijiet bejn l-istati fil-passat kienet sistema imħawda, ma kienet ċara, kienem ħafna ġliet politiku marbut ma' dan kien speċi ta' bilanċ bejn l-istati b'mod mhux daqshekk skruplus li jkun mod aktar adattat għal kasino milli eh, għal proċess kostituzzjonali. U għalek parti, bħala parti mill-proposti tiegħi qed nissuġġerixxi biex aħna insibu formula matematika illi tistabilixxi darba l dejjem it-qasim ta' dawn il-751 siġu. Dan il-mod isir kull ħames snin b'mod tekniku. Ovvjament, qabel ma nkunu nistgħu naqblu bħala politiċi dwar din il-formula, aħna rridu illi eh, persuni li tam xaqsmu fil-matematika, mal-matematika, jaqblu maħna u koll u għalek il-parlament irrit jgħamil eżerċizzju fejn il-professuri japplikaw il-matematika tagħhom, l-abiltajiet tal-matematika tagħhom li huma speċjalisti f'dan il-qasam u ma jridu jaqblu dwar formula li tkun tajba lina u koll. Il-raba element. U bitċar l-aktar element importanti, l-aktar bidla drammatika li qed niproponi hija l nwafqu Kostituenza pan-Ewropea biex jiġu eletti 25 membri tal-Parlament Ewropew addizzjonali. Il-listi jiġu mfasla mill-partiti Ewropej politiċi li aħna diġa għanna. Iżda dawn mhumiex partiti kif aħna nafu li għandhom jaġixxu partiti, jiena naħseb li n-nuqqas ta' partiti politiċi fid-dimensjoni Ewropea tal-politika, dan huwa nuqqas kbir li m'għandniex partiti ta' vera. U maħniex naraw dawn il-partiti politiċi fil-Parlament Ewropew. Dan kiku kunem jati din id-dimensjoni transnazzjonali l-Parlament Ewropew. Kull votant fl-2014 jekk tgħaddi din il-proposta ser jina ta' karti tal-voti e kif huwa jidħol fil-post tal-vot tiegħu l waħda tkun dik normali dik ordinarja għal kostituenzi nazzjonali jew reġjonali tiegħu u tieni waħda tkun din il-lista ta' 25 kandidati illi jiġu mażula minnaħa tal-partiti politiċi Ewropej. Il-sistema tal-vot li qed niproponi hija dik semi preferential biex l-elettur ikun jista' jażel bejn jekk jappoġġax lil blok eh, kif jkun preżentat mill-partiti politiċi Ewropej, jew inkella jkun jista' jażel illi jippreferi kandidat partikolari. Jiena qed nara li suċessur tal-President Barroso bħala President tal-Kummissjoni -kumiss kuna nistaw insibuh ukoll kol ta' din il-lista transnazzjonali. Kien hemm ħafna taħdidiet bejn il-partiti politiċi biex nippruvaw niskopru xaħat li jkun jista' jmexxi l-kawżiet tagħhom fl-elezzjonijiet preċedenti tal-Parlament iżda biex insibu persuna dan il-mod astrat persuna li kienet kella ċertu pozizjoni fl-istat, per esempio ex prim ministru, rajni għalli kienet xaħġa u dan ġi provat e, xaħġa li ma tistax issir. Għalix min kellu ċertu pozizjoni ma tanċiħu gost illi kollu falliment publiku. Jekk aħna dawn il-persuni nejdu l-om biex ifittxu siġġu fil-Parlament Ewropew, Dan l-eżerċizzu kollu eh, naraw li jina ta' ċertu valur politiku kostituzzjonali. tlieta minn dawn l-erba privileġġi politiċi il-lista transnazjonali, il-formola matematika fost l-oħrajn, jeħtieġilhom li jkun hemm bidla fi trattat Hemm numru ta' nies jgħidu li li qegħdin ibatu minn ċertu eja politika jiddispeċini ngħidha di meta jina ġejt f'din il-kamra ma kienx hemm il-ħtieġa il it-tibdil fit-trattat kien il-forza maġġuri għall-integrazzjoni. U biex id-demokrazija taħdem iżjed fil-font. U speċjalment il-kostituzzjonalisti illi jkunu preżenti għandhom jiftakru fil- fil-funzjonament, fil-tibdil fil-funzjonament tal-integrazzjoni dwar il-proċessi, il-Parlament issa għandu id-dritt tal-inizjazzjoni apparti il-liġi sekundarja li għada parti mill-mandat tal-Kommissjoni. Il-Parlament huwa obbligat jieħu inizjazzjoni f'dak li għandu xasam l proċedura eh, elettorali tiegħu jekk l-iskeda tiġi rispettata, allura il-Parlament f'Diċembru l ġej jirrispondi għal dan fil-plenarja u mbagħad jibat għal eh, il kunsill fejn il-President Van Rompuy qed jipprepara biex ikompli b'dan il-fajl ikun ikun parti mill mid-dover tas-sur Rompuy Van Rompuy u mhux tal-Presidenza Trio illi jirrispondi għal proposti parlamentari. Kif qal il-President fl-ewwel rimarki tiegħu hemm dibattitu dwar jekk għandniex nimxu l-qudiem bl-ITC illi se jsir permezz ta' konvenzjoni jekk l si għandu xi jkun ippreparat minn konvenzjoni eh, għasira li dija tija juwa li konna konvenzjoni naħseb dikija minħabba l-esperienza personali tijaj illi kont fl-axħar zewġ konvenzjonijiet illi jiena verament ħat pieċir naħdem fijom. Kienet esperienza sabiħa. Naħseb li msieħba kollha tal parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni u rappreżentanti tal-Prim Ministri illi jiġu fl-imkien f'konvenzjoni biex jiddiskutu il-pakket kollu u li jizgur li tħalli frott prezzjuż u l-kwalità tal-eżitu ikun iktar miftuħ mill-li kieku kellna nibatu din kollha mill-Parlament Ewropew il-IGC. Imma jiena wkoll e, nikkonsidra proċeduri oħra. Pero l-aġla u anka il-ħin propi, iż-żmien eżatt għal din hija importanti biex forsi ikoll effett sal-2014 u jkollna l-lura biex dan iseħ irridu naġlu. President, grazzi, dispeċini li ħadd ftit ħin twil, imma nispera illi kont interessanti. Grazzi ħafna ta' ċarezza u tal-qosor, qed president U inti ferba punti preċizajt eh, kwistjoni e, li hija komplikata anka fil-rapport għak inti eh, semmejt il-punti importanti imma l-interventija kellum għam jamela possibli biex aħna nepreċizaw erba punti li jissa tista tisaħi diskussjoni fuqhom. Għandi talba ta' sitt persuni, sitt kellima biex jitkellmu u min irid intervjeni ovvjament jista' jitlob biex jagħmel dan. Imma issa nati, sadattant nati il-kelma emmit talba għal għall-ewwel kelliem peress li talbu biex jitkellmu erba parlamentari nazzjonali u tnej parlamentari Ewropej, tal allura nistgħu nibdew natu l-mikrofonu li żewġ li l-żewġ parlamentari nazzjonali umbat umbat wieħed parlamentari Ewropej. Ewropew, unbat inkomplu sejnek. U min ixti intervjeni nirrepeti repet jgħat il-President jista jagħmel dan. Mela, l-ewwel wieħed biex jitkellem il-kollega mill-Finlandja l-Onorevoli Koskinen. Jekk joġbok, Onorevoli. Grazzi, President. L-Onorevoli Koskinen. il-working il paper ta' sur daf la bots hija tajba għax jekk nieħdu kont tgħid dak li ġi deċiż fil-passat fija affarijiet li aħna nistgħu nappoġġjaw. Aħna ma ħadniex għadna eh, eh, pożizzjoni fil-Finlandja imma daw affarijiet, speċjalment il-lista Ewropea ta' 25 kandidat zejja tal-Parlament Ewropew. Mix, mix satati, miex se jkollha l-appoġġ tagħna, x'da jfisser il inti se jkollok se żid id-daqs tal-parlament diġa li diġa huwa problema u ħajkollok nies mill-pajjiżi kbar U r-raġuni tal-din mumiex qegħdin jikkonvinċuna. Minna l-oħra regoli simplifikati għal elezzjoni dawn il-proposti huma affarijiet li aħna nistgħu nikkonsidraw u nappoġġjaw. U l-pożizzjoni tal-membri parlamentari għandha bżonn iktar studju jekk rrit ikollna xi drittijiet u privileġġi sopra nazzjonali. Umbat, f'dak li għandu xaqsam ma l-iżvilupp tal-opinjonijiet taċ ċittadini naħseb tkun ħaġa tajba li kieku l-pozizjoni tal-parlamentari Ewropej tkun analoga ma dik tal-kollegi tagħhom nazzjonali. Ma jkollhomx status eh, speċjali li tkun prattika Ewropea tajba. Tkun ħaġa f'waqta li jkun hemm analoġija kemm jista' jkun dati tal-elezzjonijiet li biex isiru f'Mejju tkun ħaġa tajba ma tkunx ta' konflitt għal vaganzi kif inhi bħalissa fej il-pajjiż fil-pajjiżi Skandinavi hemm vaganzi f'Ġunju. Allura hemm affarijiet li jeħtieġu iktar riflessjoni u studju. Imma naħseb l-iktar ħaġa problematika hija l-idea li konna membri żejda għal Parlament Ewropew meta dawn jintbatu għal studju nazzjonali fil-parlament, mbagħad wieħed jista' jikkonsidra forsi li dawn huma eh, mhux realistiċi u ħajprovdu reazzjoni negattiva. Grazzi. Grazzi. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Koskinen u issa l-kelma l Lord Bones eh, mir-Renju Unit. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President u nishtiq nirringrazzjak tal-istudent il-parlamentari nazzjonali biex parti jihdu sem f'din id-diskussjoni nishtiq nifraħu u nirringrazzja l-onorevoli Daf rapport tiegħu bħal kollega tiegħi mill-Finlandja ir-Renju Unit bħala parlament maħax pożizzjoni dwar dawn il-proposti imma jiena qed nifhem xewqa ta' surdaf li naħseb hija maqsuma minna l-kol li kolna iktar parteċipazzjoni minnaħa tal-pubbliku fl-elezzjonijiet Ewropej. Anka minħabba trattat ta' Lisbon sandu tifsira differenti u, u sinifikat kbira li l-kol. Int stess qed President, illi waħda mill-problemi bla dubju huwa li l-elezzjonijiet Ewropej jidru f'ħafna stati mod ta' approvazzjoni jew disapprovazzjoni tal-gvern nazzjonali korrenti li jkollhom u ftit ikunu l-kwistjonijiet Ewropej li jiġu diskussi waqt dawk il-kampanji nazzjonali, però Jekk ikon jekk kellna niddiskutu dat-tip ta' proposti fid-dettall, toħroġ problem oħra. Jiġifieri gvernijiet nazzjonali u parlamenti nazzjonali joqogħdu lura milli jirrikonoxxu l-importanza kull ma jmur tikber tal-Parlament Ewropew. U dan ifisser illi fiħda illi minajr tmexxija politika fl-istati membri se tkun diffiċli ħafna biex imdaħlu fil-imħuħ fil ta' ċittadini ir-rwol daqshekk uniku tal-Parlament Ewropew. Forsi ma nistax nitkellem, forsi ma nistax nitkellem għall-Istati membri kollha imma kien hemm eh, rwol ta' tmexxija eh, minnaħa tar-Renju Unit. Ovvjament jiena naċċetta il-loġika ta' regoli komuni mal-Unjoni kollha, imma jiena nimmaġina problemi fl-Istati membri li għal diversi raġunijiet ikollhom it-tradizzjonijiet ta' votazzjoni tagħhom kemm f'dak l-għandu xasamma kostitwenti ġranet ta' votazzjoni li jimman dilebda dubju li il-membri il membri tal parlament Ewropew zejda se tkun kwistjoni kontroversjali. Għall-2014 din hija data importanti u l-pjan biex naslu sa dakinhar u ambizzjuż ħafna. Is-sur dafna fil-li ma jbatix bejja imma jekk dan jekk huwa veru li hemm ċerta ejja f'dawn il-parlamenti nazzjonali jinne preferi l-istamina u l-forza tiegħu, speċjalment f'ċerti problemi li ħafna parlamenti nazzjonali qed jiffaċċjaw bħalissa. Biex aħna nimxu l-qudiem b'din il-proposta għandu ikolna għanna bżon skeda in forsi eh, inqas ambizjuża u nippruvaw niksbu l-appoġġ tal-istati membri, membri tal-parlamentari nazzjonali u eja ma ninsewx il-partiti politiċi nazzjonali. Il-kampanja għat-tibdil bħal dan bla dubju se ssir fl-opinjoni tiegħi fiħdan l-istati membri U allura parlamenti, par, figda, parlamenti nazjonali, gvernijiet nazjonali, partiti politiċi nazjonali ħajkollhom sem importanti ħafna f'dan ir-rigward. B'din il-sketa li għanna u d-diemna rridu nasabet qed inkunu ottimisti żejjed u nipreferi li naqsu ftit punti minna. Ma jfissirx però li għandi neħi mill-entużjażmu li għandu s-sur daf. Grazzi. Grazzi għetjet il-President, diġa' semmew xi diffikultajiet imma jina nemmen Li jekk m'hemmx proġett, allura nibqgħu fej aħna. L-importanti huwa li nippruvaw illi niffaċċjaw il-problemi li għandna. Issa l-Onorevoli Sheplin li huwa membru parlamentari Ewropew. Grazzi President jina pjuttost naqbel sew ma l-ambizjoni ta' surdaf. Imma jina u koll naqsam ċerti problemi illi jem, anka bħala shadow rapporter, jina nemmen illi il-kwistjonijiet Ewropej kollha tagħna li hemm bżonn jiġu mifhuma fuq livell Ewropew, minn din il-perspettiva ovvjament ta' kooperazzjoni bħal manna l-lum bejn il-parlamenti tali nazzjonali u dawk Ewropew hija ta' importanza kbira. Nispera li wieħed mill-messaġġi huwa li joħroġ mid-dibattitu tal-lum għal il parlament Ewropew huwa imsieħeb f'ħafna kwistjoni li affettwaw l-istati membri e, f'affarijiet domestiċi F'dak li għandu xaqsam mal-kontenut tar-rapport ta' surdef, daf jidir li u għawnek jena naqbel sew miegħu għawnek qed inħarsu lejn eh, kwistjoni ta' ċittadinanza, kif ħan disinjaw iċ-ċittadin b'tali mod li jkunem egwaljanza bejn, bejn il-livell nazzjonali u dak Ewropew. Din hija problema diffiċli ħafna għaxan dinja kwistjoni ta' ċittadinanza doppja ċittadinanza nazzjonali u fuq livell Ewropew. Issa il-problemi li jiena nimmaġina huma ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu ma laġla aġla l-iskeda. Nixtieq li kienet mod ieħor imma naħseb mhuwiex iż-żmien eh, propizju li naġlu kif qed jissuġġerixxi s u fuq kollox jina żgur li qed nirrifletti ħafna miħsibiet li l-partit tiegħi jħoss il-proposti dwar it-trattat mhumiex f'waqthom skont l-iskeda minħab bil-mod kif l-Ewropa għaddeja bħalissa fil-diversi livelli ekonomiċi, eccetera. ħafna mill-punti msemmija missur daf huma eh, mixtieqa imma eh, mhux f'dan l-istadju U hawnhekk fejn ma naqblux l-iktar għal boħra, toġobni l-ideja ta' konvenzjoni, naħseb l-ideja li nġibu l-imsieħba kollha flimkien, imma l-darboħra nissuġġerixxi illi mhux f'waqtu f'dan l-istadju. F'dan ir-rispett forsi il soluzzjoni li kolna kampanja twila li konna diskussjonijiet e, e, wiesa u twal dwar forum dwar din il-problema ġenerali biex nġibu fl-imkien id-dimensjoni Ewropeja fil fil-arfien ta' ċittadin Ewropew hawnhekk naqblu li in-nuqqas ta' dimensjoni Ewropeja fil-politika hija problema bażika minħabba il-fatt li skont it-trattat dan il-Parlament għandu daqshekk eh, saħħa u naħseb il-ċittadin il-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej għas għandhom arfien ta' dan jien naħseb illi għatem hemm problema ferm iktar kbira illi hi in-non identifikazzjoni ma dak li qed jiġi fl-Ewropa. Aħna jidrilna hawnhekk illi skont l-argument ta' Surdaf u jiet miexi fil-direzzjoni tajba u nispera li ħafna mill-kollegi għaw mill-Parlamenti Nazzjonali meta jmorru lura f'pajjiżhom jaħsbu fuq ħafna minn dak li semaw illum, jkunu semaw illum e- e- waqt din id-diskussjoni. Grazzi. Grazie onorevole mi adesso darei... Grazzi onorevoli u bissa il-kollega e- mill-Lussemburgu li huwa wkoll president tal-Kumitat tal-Kostituzzjonali fil-Lussemburgu. Grazzi, Sur President. nishtiq najt li jena kontent ħafna li niġi hawnhekk il-Parlament Ewropew, speċjalment għal kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali għax nista eh, nifhem, nista eh, dejjem nitgħallem eh, fuq l-esperjenza li għandi f'dak kien għandu x'jaqsam mat-trattati u kostituzzjonijiet. Ovvjament, bħalissa xuħut fosna ma sorprizi wara trattat ta' Lisbona din nerġaw nibdew b'daw id-diskussjoni istituzzjonali ma naħseb u eżerċizzju interessanti ħafna. Issa jiena difensur qawwi tal tal-dimensjoni parlamentari tal-Unjoni Ewropea. L-importanti li nsaħħu dimensjoni Ewropea ti kontribwixxi wkoll eh, biex nżidu demokrazija fl-Ewropa u meta naraw eh, it-turnout elettorali f'ħafna pajjiżi iċ-ċittadini Ewropej jidru li mhumiex eh, interessati fid-demokrazija Ewropea, allura għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa dwar dan bidan kollu f'moħna li dejja li aħna innidu konvenzjoni hija huwa punt interessanti l-possibilità ta' konvenzjoni huwa msemmi fit-trattat. U forsi l-ideja mandiġ tkun biss li niddiskutu tibdil fit trattat per se, imma forsi għanna nieħdu mill-problema ta' deficit demokratiku mal-Unjoni Ewropea Jiena nemmen illi kull ma jmur qed jiżdied il-fatt illi ċittadini Ewropej qed jitħawdu xieġri fuq livell Ewropew. Jekkux il-Parlament Ewropew, il-Kunsilja u l-Kummissjoni, ċittadini fil-fatt ma tantx segwu l-affarijiet Ewropej u hemm bżonn niġu bidea ġodda biex aħna eh, nirranġaw dan id-deficit demokratiku fl-Ewropa. Andrew Duff għana test interessanti nishtina meċi punti dwar dan xitnej jew tlieta l-ewwel introduzzjoni tiegħu hija interessanti u importanti ħafna li aħna naqraw dan qabel ma noħorġu bi proposti speċifiċi għaliex l-introduzzjoni turi it-triq twila li għaddit minna demokrazija Ewropea, speċjalment it-triq twila biex naslu għal Parlament Ewropew b'saħħtu u li għandu importanza politika fl-Ewropa. F'dak li għandu xasem mal prioritajiet li sur daf semma nixtieq insemmi xi wħud minnhom l-ewwel dwar it-turnout elettorali ta' ċittadini f'pajjiż differenzi jiena ġej mill-Lussemburgu li għandna turnout ta' 40 fil-mija 40% residenti, niskuża ruħi, illi mhumiex mill-pajjiż. Il-Lussemburgu huwa wieħed mill-pajjiżi li fih li fihom hemm deroga mit-trattat ta' Maastricht ġiet introdotta u dak kien għal pajjiżi fejn 20% minnhom hemm ċittadini mhumiex nazzjonali ta' dak il-pajjiż eh, li huma ċittadini Ewropej imma mhux tal-Lussemburgu dawn il-pajjiżi għandhom il-permess li jatur li jkunu li jużaw id-deroga wara 15-il sena ta' esperjenza b'din id-deroga jien personalment inħoss li mhux taħtieġa daw id-derogi m'għadhomx neċessarji, m'għadhom bżonn jużi, minix zgur jekk il-parti kbira tal-politikanti jaqblux ma jien personalment ma naħsibx li għadhom f'postom. Punt wieħed li innu tajt jiena meta niġu għal elezzjoniet lokali, anka elezzjoniet tal-kunsilli lokali, ċittadini residenti minn pajizi terzi jew ma jkunux nazzjonali fil-fatt għandhom ix-xejra illi jipparteċipaw iżjed imma tuna żvilupp gradwali u mhux ħaġa li ssir mill-lejl għannar. nar Allura aħna mixin lejn partiċipazzjoni ola għal fuq livell lokali ħafna imma da ma jiġrix fuq elezzjoniet Ewropew f'dan il-każijiet insibu li nazzjonali li, li, li dawk li ma jkunux nazzjonali u jgħixu fil-Lussemburgu għandhom ixxejru u u dinja xejra biss illi jivvotaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom. Allura, u ma jivvotaw għal politikanti mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom u mhux għal politikanti tal-Lussemburgu huwa importanti li nieħdu nota ta' din. Meta niġu għal parteċipazzjoni ta' ċittadini hemm xi xejriet ċari. U dawan aktarx ikomplu jieħdu eh, interess fil-politika, fil-arena politika tal-pajis oriġinali tagħhom u mhux f'dik tal-pajis li jkunu qegħdin jgħixu fih, allura di għandha għanda tkun qudiemna meta nitkellmu fuq ċittadinanza Ewropea f'dan it-test ta' surdaf eh, eh, u qed jitlob biex ikun hemm proċedura tibdil ta' proċedura li hija radikali għalmenu suġġeriment li natu dritt mhux biss f'elezzjonijiet lokali u nazzjonali manka f'Ewropej fej ċittadini minn pajjiżi oħra u kif huma l-affarijiet għalmenu minnaħa ta' pajjiżi dan mhux se jkun possibbli. Ovvjament din hija l-problema politika vera li għandha 40 fil-mija ta' ċittadini minn pajjiżi oħra. U allura li għadhom imwaħli mal parteċipazzjoni politika tal-pajjiż oriġinali tagħhom dinja punt li dan huwa punt li sikwit niddiskutuh li jkun interessanti li nisimgħu x'għandhom xi jgħidu parlamentari nazzjonali oħra dwar din il-proposta. U għandi kummenti ħorx nagħmel dwar il-lista transnazzjonali. Di mix l-ewwel darba li ġiet proposta jiena naraf li waqt snin design kien hemm diversi rapporti mill-Parlament Ewropew li jitlob għal din il-proposta. U jiena dejjem iddefendejt il-naħa Ewropea ta' din. Meta konet nizviluppaw it-trattat ta' Maastricht dejjem edna hemm gruppi hemm gruppi parlamentari fil-parlament imma għanna partiti wkoll illi huma partijiet minn gruppi parlamentari li għandhom ikunu responsabbli għalihom. Allura fit-trattat ta' Maastricht għana diċedejna li noħol u Parlament Ewropew li jiprofdi għal familji politiċi. Imma x'sar minnhom dawn il-partiti politi, politiċi Ewropej. L-apparat hija tem imma daw mhumiex partiti politiċi li aħna nifmu bjom fl-Istati membri. Allura jina xifti dubjus dwar dan l-iżvilupp Personalment jina ma narax dan kif għandu jikontribwixxu lejn dem iktar demokrazija Ewropea. Min iżgur kif l-Unjoni Ewropea taħdem b'mod iktar demokratiku. Ir-riskju huwa li konna e, show biex najtek ta' xi persuna importanti jew tnej, imma fil-fatt ma tatix li l-parlamentari Ewropej wis għajnuna. Aħna għanna bżon parlamentari Ewropej li jaħdmu u li jirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħna. Nistaw inħarsu Eh, partijiet ta' elettorali transkonfinali. Aħna fil-Lussemburgu għanna eh, eh, reġjuni li jaħbtu ma' Franza, il-Germania u l-Belġu li jaħdmu flimkien ma' Lussemburgu. U għawnek fejn n-nis verament jaddu mill-esperienza Ewropea dawn dini l-esperienza ta' transkonfinali u għawnek il-kostituenzi Ewropej tagħmel is-sens u aħjar milli jkollna lista eh, Ewropea illi tkun ma' 27 stat membru. Dawn huma xi kumenti li kellix nagħmel sur President nista' nieqaf hawnhekk għandi ħafna xi ngħid iktar fuq it-test tas-sur daf, imma fundamentalment naħseb li tajjeb illi nniedu eh, diskussjoni fuq id-deficit eh, tad-demokrazija fl-Ewropa u da permezz u niddiskutuh da kollu permezz ta' konvenzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Ben Fejo. Issa naddi l-mikrofonu l-Sur Angelo Farrugia ta' Malta. Grazzi, Sur President. Eh, nifraħ l ħaġa l-Onorevoli Daff għal-rapport eh, li prezenta, pero tajjeb u jagħmel xi riflessjoniet iktar u iktar mill-partizipanti tagħna bħala eh, Parlament Nazzjonali. Jena li ġej minn Malta eh, dwar dana il-trattat tal-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropej b'Sufraġ universali dirett, xorta ngħid li wieħed għandu jara wkoll il-bilanċ dwar jekk fil-pajjiż domestiku, fil-pajjiż Ewropew, tal każ Malta u l-oħrajn 27, eh, wieħed irid jara hemmx ir-riforma elettorali eh, fosta fil-pajjiż partikolari biex jilqa għal dana it-trattat. Dak huwa ħsieb ġenerali. U qed ngħid dan peress illi hawnhekk qed nitkellmu fuq kif san saħħu d-demokrazija Ewropea. Jiġifieri meta qed titkellem fuq demokrazija u irid jara illi irid jara li dawk id-drittijiet ta' min verament għandu jivvota eh, b'mod eligibli, jiġu rispettati, daqs kem għandu wkoll jara li minn m'għandux jivvota ma jivvutax. Da qed ngħidu aktar u aktar bħal tagħna fejn elezzjoni tintrabaħ bi ftit mijiet ta' voti, eh, fil-fatt l-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2008, per eżempju, f'Malta, u anka tal-elezzjoni Ewropej, qed nitkellmu fuq differenza bejn żewġ partiti kbar ta' ftit mijiet ta' voti, jekk mhux siġġu law jew siġġu lem, mhux bħal pajjiżi kbar illi forsi id-distak ma jkunx daqshekk żgħir. U allura qed ngħidan illi għaliex jekk ma jkunx hemm riforma serja elettorali fil-pajjiż u per eżempju f'Malta għadna lura milli għamilna riformi elettorali, iktar u iktar kif tista' tilħa għal dana il-challenge biex najtek jekk wieħed jaċċetta id-DAF report kollu kemmu bħala pakket, eh, meta inti għadek ma poġġejċ ir-riformi elettorali domestiċi. U dan li rigwarda l-iktar għal min għandu dritt jivvota. Malta, per eżempju, ovvjament kol pajjiż għandu il-liġi elettorali tiegħu, Eh, persuna tivvota jekk hemm il-darba hijiex ta' persuna nazzjonali fil kas elezzjoni ġenerali fil kas ta' pajjiż Ewropew jekk residenza, però marbuta biħruġ ta' identity card. Jiġifieri il-persuna li jkollha l-identity card ikolla id-dritt illi tippreżenta ruha biex tersa għal vot. Dak huwa il-kontroll f'elezzjoni kemm għal għal suffraġġju universali dirett għal membri parlamentari u konsul lokali u anke elezzjoni ġenerali. Il-pożizzjoni llum f'Malta hija illi b'nuqqas jiena ngħid minn naħa tal-gvern illi għandek iktar minn nofs l-ID cards f'pajjiż kollu ta' Malta li huma ID cards skaduti. M'hemmx kontroll jekk dik il-persuna li għandha l-ID card hijiex verament bidritt illi ikolla dik l-ID card jew le. U allura Dan huwa eżempju ċaru, allura edda reporta hawnhekk dondu huwa silenzju dwar il-kontrolli. Il-kontrolli fuq il-wiet għandu jara meta ikun qed jara id-drittijiet eh, biex eh, jeżerċira il-vot. Differenza għal pajjiżi oħra. Malta, eh, l-elezzjonijiet huma highly contested. Anka għal-Parlament Ewropew. Aħna mhux bħal pajjiżi li jkollhom 30, 40, 50% tal-popolazzjoni. Malta jersqu 90% 80% eh, tal-popolazzjoni kollha biex tivvota. Waleb dan sibiet tiegħi huma illi eh, tajjeb illi wieħed jiskrutinja illi eh, jara fil-pajjiżi tal-Europa, partikolarment il-pajjiżi żgħar fejn il-kontest qawwija illi il-supervizjoni u riforma elettorali ikunu in line biex nilqgħu għal dal-proposti. Dwar il-kustjoni tal-zieta tal-25 kandidat, Ġviri kollok zewġ ballots fl-2014 kollok il-ballot għall-ordinanta kostituzzjonali ordinanta tal-Kostituenza Nazzjonali u ballot oħra l-25 kandidat mill-partiti Ewropej. Naħseb li dan dinna il- dan ħsieb ovvjament għadu ma ġiex konklusa qas minn pajjiżna kemm il-darba ħna lesti preparati, speċjalment fit-tieni parti fejn qed inżidu 25 oħra u għallura hawnhekk jgħet konformi ma dak li qal seħibna mill-Parlament eh, tal-Finlandja. Però jiena naqbel mal-intervent eh, ta' Peter Bowness tal-Ingilterra illi tittara wkoll proċeduri proċedurali li għandek fil-pajis nazzjonali. Il-pajis nazzjonali kollu problemi illi jekk huwa ma jkunx qed jilqaħħom jew ma jkunx irid jindirizzhom aktar u aktar kemm ħankunu preparati eh, b'mod serju biex nilqgħu dan it-trattat. Grazzi ħafna. Grazie per il suo intervento, onorevole Farrugia, e adesso... Grazie ħafna, issa fadal ħafna kellima fuq il-lista għalek li se namlu jekk namel naqra kalkolu nistaw naraw li nistaw aħna eh, natu l-mikrofonu l-ewwel li l-wieħed minn Parlament eh, Nazzjonali mbagħad membru parlamentari Ewropew ħalli bekk ikun hemm bilanċ u eh, ma naqbżux xi eh, kwestjonijiet politiċi. Eh, L-Onorevoli Sandrine Billier. Merci, eh, Monsieur le Président. Euh, Grazie ħafna, Chair. Nishtiq jiena nirringrazzja il sur Daf ir-rapport għal kwalità tar-rapport u nishti naċċertaħ li għandu l-app l lappoċ tal-ekoloġisti Ewropej dan il-proċess li nbeda u eh, se jgħin li demokrazija Ewropea tagħmel pro progress u eh, li set viċina l-parlamenti li ċittadini tal-Ewropa. Aħna konxi li l-leġittimità popolari tal-Parlament Ewropew mhux se jkun biżejjed, mhux se jkun biżejjed għall-riforma elettorali. Imma din tista' tkun ta' kontribuzzjoni pall inizjattiva ta' ċittadini, inizjattiva li aħna se niddiskutu l-lum war nofsinar u setejna nizviluppaw iċ-ċittadinanza Ewropea, ma dan mhux se jkun għan aħħari fih innifsu. Tajjeb li najdu li eh, rida politika tagħna u għalli nalqu diskrepanza bejn il-parlamenti u l-Europa u ma nistawx nħallu barra il-passi importanti fil-rapport ta' Sur Daff ġifiri il-revizjoni tal-proċedura elettorali Ewropea dan il-rapport jista' jkun ta' eh, għajnuna e, nishtiq jiena namel xi kummenti u mistoqsijiet fuq erba punti partikolari l-ewwel qabel kollox il- il-listi transnazzjonali tal-MEPs. Jiena Iva naqsam il-vizjoni imma il-għala minn numru ta' 25 membru. Għalix biss 25 u mhux iktar. Umbagħad nixtieq nkun naf il-għalam 25 membru. Zed, ġifiri, għaliex ma jistax ikollna regola li tfisser li ikollna rappreżentanza transnazzjonali trans-Europew fiħdan il-numru ta' membri parlamentari li diġa għanna f'dan il-parlament. Mela, dawk huma l-mistoqsijiet, mistoqsijiet li ma nifux għadna tweġiba għalihom, ġifiri il-għala ma nistawx namlu ħaġa ma mux oħra. Umbat punti ieħor fir-rapport tiegħek jiena rajt li inti xtaqt li tiġi mwaqfa awtorità elettorali. Naqbel miegħek, imma forsi rridu aħna niċċaraw xi affarijiet. Jiġifieri l-ħtieġa li naċċertaw li hemm li din l-awtorità elettorali indipendenti u sabiex niggarantixxu li jkun hemm il-possibilità li nkunu imparzjali u indipendenti fit teħid ta' deċiżjonijiet u jekk nistgħu nagħmluh dan mela jiena naħseb li sta' għal din l-autorità li kolla seta ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-elezzjonijiet Ewropej u bil-possibilità ta' appell u d-dim il-Qorti Ewropea għal ġustizzja. It-tielet punt tiegħi, it-tielet punt għandu x'jaqsam mal-età. fil-votazzjonijiet transnazzjonali trans Ewropej matul dawn l-ħar 16 sena e, De, skużawni, l-età ta' 16 il-sena, età raġonevoli. Imma fi proċedura elettorali Dan ifisser li senatu drittijiet ċivili u elettorali li ċittadini fuq livell Ewropew waqt li m'għandhomx huma drittijiet eh, ċivili fi ħafna każijiet fil-kuntesta proċeduri nazzjonali. L-aħħar punt tiegħi biex nagħlaq nixtieq ngħid li jiena konvinta li armonizzazzjoni ta' tipi differenti ta' votazzjonijiet li siru fil-pajzi differenti l-proporzjonalità li konna data waħda għall-elezzjonijiet trans-Europew u għall-membri nazzjonali, l-MEPs nazzjonali bekk nkun nistgħu aħna nagħmlu progress fil-leġitimità tal-Parlament Ewropew fid-demokrazija. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Onorevoli Spanjol, is-Senatur Ramunt Fondemora.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 is sur Daff għal din l-inizjattiva u nixtieq uh, nirringrazzjah għal-fatt li eh, inti stedint l-membri parlament nazzjonali għax importanti li jkun hemm uh, diskussjoni bejn il-parlamenti nazzjonali u dak Ewropew pala membru parlamentar nazzjonali, pala senatur, sirt naf dwar din l-inizjattiva ftit ġranet ilu biss jena naf li il-Parlament Ewropew ilu jaħdem għal ħafna żmien fuq eh, din l-inizjattiva. Ovvjament ma nix aħna opinjoni aħħarija u ma nista' nitkellem jena fissem il-parlamenti jew il-gruppi l-oħra. Jena hawnhekk għandi membru mill-grupp politiku għaj, imma ma nix aħna pożizzjoni konġunta. Ma xaqxina nitl nitlef din l-opportunità li najt tej, għax inizjattiva pal din waħda interessanti rridu aħna nistudjaw kif sentejbu l-leġitimità u l-effikaċja tal-Parlamenti Ewropej li nsaħħu l-Ewropa u li naqsu diskrepanzi bejn il-proċessi eh, differenti tal-Istati membri jena naħseb li dinja inizjattiva importanti, interessanti u aħna ferm kuntenti li qed narawha din. Hemm ħafna mistoqsijiet differenti. Ovvjament, il-koordinazzjoni importanti ħafna ġifiri koordinazzjoni bejn is-sistema elettorali Ewropea u s-sistema elettorali tal-istati membri individwali. Et naħseb jiena dwar xuħut mid diffikultajiet li jistaw jinħolqu, per eżempju, jekk jiġi deċis li l-Parlament Ewropew se permetti n-nis jivvotaw mill-età ta' 16 sena tajjeb wis imma jista' eh, imma f'ħafna taħtafna sistemi nazzjonali n nies jivvotaw meta jalqu 18 sena ġifieri jkun hemm problema x'persuna ta' 16 ħassaqsi għala nista' nivvota jiena fil-elezzjonijiet Ewropej imma mhux fil-elezzjonijiet nazzjonali ġifieri trid ikun hemm iktar koordinazzjoni. Naħseb li l-ideja ta' lista transnazzjonali, lista li tkopri l-istati membri kollha, ideja eccellenti, jena naħseb li bekk nistgħu insaħħu l-ideja ta' l-Ewropa. Għandi xi dubi uh, minix waħdi naħseb dwar l-ideja ta' konstituenzi reġjonali, eh, speċjalment jekk għanna ħafna nies, per eżempju, 28 miljon persuna. U uh, eh, jista' jkun hemm interpretazzjonijiet li eh, ma ġewx antiċipati fil-proposta oriġinali, ħaġa normali, ħafna affarijiet jisseħħu fil-politika mhux biss fil-Parlamenti Ewropej. Xi kultant qed nippruvaw nagħmlu affarijiet li mbagħad jispiċaw li jkunu kontradittor, ma jekk qed nitkellmu li nixtiequ iktar Ewropa, ma fl-istess waqt qed nħarsu lejn li l-affarijiet irid ikunu iktar reġjonali, mela iva nkun qed nagħmlu progress fuq il-proġett Ewropew ma nkunu wkoll qed npoġġu pressjoni fuq eh, eh, l-aspetti reġjonali se jkun hemm problemi, jiġifieri aħna għandna naħsbu bis-serjetà dwar din il-kwistjoni kif nistgħu aħna nevitaw il-problemi ħafna zoni se jiġu affettwati minn dawn il-kwistjonijiet, ġifiri għanna bżon naħdmu dwar dan il-punt. L-idea ta' konvenzjoni importanti ħafna ħalli bekk il-parlamenti nazjonali jistaw jihdu sem flimkien mal-Parlament Ewropew. Għalek nil din l-inizjattiva u hemm xi ideat pereżempju premessa je fejn hemm miktub li n-numru ta' ċittadini u r-residenti ta' ċittadini li mhumiex eh, residenti fi pajizi mux mem, pajis membru tana il- um, Ir-rata ta' votazzjoni baxxa ħafna fi Spanja hemm nies li jivvutaw fil-elezzjonijiet Ewropej u dawk reġjonali u hemm ħafna kunsilliera fi uh, pajjiżi Spanjol fil-bliet Spanjoli li jiġu minn pajjiżi differenti hemm ħafna ċittadini Valencia il-belt tiegħi ibliet li għandhom iktar residenzi minn pajjiżi Ewropej milli residenzi fi Spanja. Għalek, jena nimmaġina li l-kollega tijaj mis-senat u għamil gżer kanarieġ u għet nimmaġina jena li jara problemi simili, ġifiri l-affarijiet mux l-istess fl-Europa kollha u forsi fir-Renju Unit iva minqas residenti Spanjoli, imma fi Spanja nafu li hemm ħafna residenti mir-Renju Unit li eżerċitaw id-dritt tagħhom għal vot hemm ħafna mm, li jgħixu fi bliet fejn il-maġġoranza tal-popolazzjoni mhix Spanjola, ġifieri dawk huma l-kummenti li xtaqt nagħmel, nixtieq nagħla billi nirringrazzjak għal din l-inizjattiva, nixtieq nifraħlek għal din l-inizjattiva aħna ħerqana li nilqgħu din id-dibattitu li naħdmu miegħek sabiex nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu għad-demokrazija fl-Ewropa. Grazzi ħafna jiena fem kuntent bil-mod kif qed jiżviluppa dan id-dibattitu. Issa, e, jiena ferm kuntent ukoll bl-impenn e, Issa nixtieq ngħaddi il-mikrofon il-kollega Hawregwi, MEP, li huwa parti mill-grupp tal-soċjalisti. Grazzi ħafna, President. grazie ħafna. Ovvjament jiena qed nitkellem bħala l-koordinatur għal grupp ta' soċjalisti fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali u nixtieq jiena nagħti merħba lil kulħadd. Nixtieq nibda billi ngħid li aħna naqblu mas-sur Daff, ġifieri rapporter, dwar il-ħtieġa li jkollna dan id-dibattitu. Dibattitu li huwa um, um, deskritt uh, spjegat f'dan id-dokument aħna iva nixti u uh, eh, nistudjaw s-sistemi elettorali tagħna qed nistudjaw ukoll kemm in-nies jivvutaw nistudjaw ukoll u importanti li naraw relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini Ewropej u eh, parlamenti nazzjonali. Għandna nkunu aħna inkwetati u għandna nistudjaw din ir-relazzjoni. Aħna nasbu li dibattitu li qed ikollna u dibattitu ferm utli u interessati aħna li nisimaw l-opinjoni ta' kulħadd fuq din it-tema ma nemminx jiena li dan id-dibattitu li jista' jinżamm mingħajr ma nafu x'inhuma l-pożizzjonijiet politiċi tal-parlament ta' nis li ġejn mill-parlamenti nazzjonali u nixtiequ nisimgħu kol xet jgħidu il- um, nis dwar il-parlamenti nazzjonali fuq livell nazzjonali u fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna xi kummenti u nixxi ukoll naqsam magħkom xi tħassib li għandi. Hemm ħafna temi li aħna naqblu fuqhom mhux se noqgħod nidħol fid-dettall dwar dawn, imma hemm erba' kwistjonijiet li nixtiequ aħna nqajmu hawnhekk. L-ewwel punt. Riformi elettorali jew ir-riformi li aħna nipproponu li um, jinkludu riforma fis sistemi nazzjonali huma komplessi ħafna. Per eżempju, jekk inti tixtieq tbiddel l-età ta' meta wieħed jista' jibda jivvota fil-pajjiżi jew jekk inti tixtieq tbiddel il-kostituenzi territorjali jew mhux territorjali fil-pajjiżi differenti jew jekk inti qed tipprova tirriforma l-mod kif jiġu allokati s-siġijiet kemm hekk jitkellmu fuq sistemi miftuħa jew eh, li huma parzjalment miftuħa. Hemm bżonn li l- Eh, aħna nazwu li jekk il-parlamenti nazzjonali rridu jibidlu il-liġijiet nazzjonali dinja xi ħaġa komplessa ħafna. Dak huwa l-ewwel punt tagħna, mbagħad it-tieni punt kien hemm proposta li konvenzjoni Ewropea tiffoka esklusivament fuq dawn il-punti, ma ma nażbux li dan huwa l-ħin propizju sabiex nagħmluh dan. Għadna kif eh, għamilna riformi politiċi sinifikanti fl-Europa u palissa aħna t-nisperjenza u diffikultajiet komplessi ħafna speċjalment għal dak li għandu xaqsam mal-għadas ekonomika għalek ma natix jina parir li ikonna jew norganizzaw konvenzjoni li se tindirizza din il-kustjoni biss il-Kunsil Ewropew eh, se jorganizza din il-konvenzjoni ma naħsibx li se jkunu interessati f'din it-tema. Għalhekk jiena naħseb li talba mill-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni mm, il-Kunsill eh, mhux jilqa din it-talba. It-talba mhux se tkun ta' valur, issa dwar jekk dan id-dibattitu huwa meħtieġ u dwar jekk għandna nistudjaw ir-riforma tas sistema elettorali u t trattati iva imma jena naħseb li aħna jekk se nitolbu konvenzjoni rridu namluħ fil kuntest ta' pakket ta' riformi. Palissa għanna task force il-biraħ u maħarġu bis-sitta, bis-sitt direttivi ta' riforma, dir direttivi li eh, kienu qed jistudjaw il-governanza ekonomika u mbagħad rajna wkoll jekk il-budgets nazzjonali rridu jiġu adottati bil mill-Kummissjoni u kien hemm kwistjonijiet ukoll fuq is-sovranità nazzjonali, ġifiri hemm dawn il-kwistjonijiet kollha li qed nitħattu fuqhom u forsi iva se niddeċiedu li hemm bżonn ta' riflessjoni fuq eh, li nemendaw it-trattati għal din il-governanza l-ġdida. Pala grupp politiku aħna nasbu li riforma tissir f'kuntest iktar wiesa forsi hemmhekk nistgħu naraw eh, il-ħtieġa li ikollna konvenzjoni. Umbat it-tielet punt l-idea tal-listi transnazzjonali proposta interessanti imma maħniex aħna favur ta' din l-idea pala grupp nixtieq ngħidilkom xi ħut mill-oġġezzjonijiet li għandi l-ewwel qabel kollox aħna inkwetati dwar l-idea li din il-lista mhux se tinkludi l-pajjiżi kollha dak li għandu x'jaqsam ma' dawk eletti u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar se nispiċċaw bi disproporzjon għax xaħra ħaġa bħal din mhux se tkun popolari. Aħna nkwetati wkoll li dawn il-listi transnazzjonali se joħolqu sistema doppja. Jiġifieri jkun hemm żewġ tipi ta' membru. Isna għandna kategoriji differenti u lista transnazzjonali forsi se tispiċċa tinkludi li tinkludi il-VIPs jew inkella inqas nis eh, sinifikanti imma in-nis li huma famużi fost il-pubbliku. U eh, għalek eh, ma tkunx demokrazija b'rappreżentanza l lista se tkun il-bot ħafna mit-ċittadini l-lista mux se tkun rip ċittadini, kolla zewċ tipi ta' votazzjoni, zewċ tipi ta' karti ta' votazzjoni, iġifiri aħna inkwetati li se jkun hemm ħafna assunzjonijiet f'dawn iż-żewġ voti li se jisiru, ġifiri dan huwa itħassib tagħna dwar din il-proposta imma mhux qed nitkellem dwar il-pożizzjoni tal-grupp hawnhekk. U aħna nażbu li importanti li inkatru in numru ta' nies li joħorġu jivvotaw waqt l-elezzjonijiet Ewropej għandna nistudjaw kif nistgħu nagħmluh dan. Pereżempju qed nitkellmu dwar riforma ta' ħafna affarijiet, nistgħu aħna pereżempju nistudjaw l-idea li jkollna kandidat għal biex immexxi l-Kommissjoni għal gruppi politiċi differenti ma tasbux li importanti li niproponu li ċittadini li kollem kandidat għat-mexxija tal-gruppi politiċi, ma tasbux li bekk nkunu għat insaqqu l-gruppi politiċi iktar mill-li kollna din l-idea ta' lista transnazzjonali, ma tasbux li nistaw aħna bekk insaqqu l-idea ta' dimensjoni, dimensjoni Ewropea U Ma tażbux li nistgħu ngħidu li l-lista li eh, ġebet l-iktar numru ta' voti tista' tirbaħ. Jista' jkollna lista mm, komuni tal-gruppi politiċi differenti jew inkella nistgħu norbtu din il-lista ma' listi nazzjonali. Ġifieri aħna nixtiequ nwessaw dan id-dibattitu xi ftit. Xtaqt jiena nitkellem għalhekk fuq dubi li kellna dejjem irringrazzjajna s-sur daffa l-inzjattiva li ħa li jgħamil dan id-dibattitu, imma il-grupp tagħna wkoll nixtiequ nisimgħu minn għandek u nixtiequ aħna niftħu dibattitu u forsi nistgħu naħarġu bi l-istatwal ta' rapporti li għanna fir-rapport. l-istaq itwal ta' suġġerimenti mill-li għanna fil-rapport. Grazzi ħafna, issa nixtieq naddi l-mikrofonu lill-Onorevoli Thomas Krokowski mill-Polonja. Jek joġbok. Grazzi ħafna, grazzi ċe. Issa, mela, din il-kwistjoni li qed nikkonsidraw kwistjoni li ġiet diskussa fil-Parlament Pollak il-ġimgħa l-oħra u um, xiħut mill-kellima preġedenti għalu li aħna mannix poz pozizjoni fil-Polonja ġifiri la l-parlamentu la l-gvern ipproponu e, e pozizjoni fuq din kwistjoni permettili netkellem fil-qosor fuq dak li jedna fil-parlament pollak il-ġimma l-oħra l-ewwel qabel kollox aħna l-ajna l-ideja li nabbozzaw dan id-dokumentu li nikkomunikaw dwar il-xogħol jew il-ħidma tal-Parlament Ewropew. U eh, kien hemm opinjonijiet differenti eh, smajnijom dan u dan id-dibattitu kien wieħed imqanqal. U eh, il-pożizzjonijiet proposti ta' spiss ma kienux kompatibbli mal pożizzjoni tal-partijiet individwali. Issa, għal dak li għandu x'jaqsam mal-kostituenzi reġjonali u il-lista u il-sistema tal-dawn il- ta' din il-lista għanna aħna 13 il-kostituenza fil-Polonja għal parlamenti Ewropej għalek din l-ideja aħna għanna fema pozittiva fuqa għanna opinjoni pozittiva u eh, naqblu kol ma din l-ideja li ikunem lissi li ikunu jisom miftuħin. Ma kien hemm daqsxejn xettiċiżmu fuq l-idea tal-kostwenzi Ewropej u qed um, niftakru uh, jiftakarna dwar lista pollakka li kellna lista nazzjonali pollakka u fid-diskussjoni smajna li dan jista' jwassal għal nomini fil-partijiet u ikun hemm ftit għażla minna għat-ċittadini. Għalek, um, bekk um, il-ħagġa se jkollha iktar x'taqsam ma' nominazzjonijiet fil-partijiet differenti iktar milli għażla għaċ-ċittadini tkellimna aħna dwar id-distribuzzjoni ta' siġijiet u dwar din id-distribuzzjoni diffiċli li eh, dawn il-tibdiliet eh, jiġu aċċettati mill-Kunsill dwar l-età ġifiri minn se jkun minn li ta' wieħed ikun eligibli li jivvota ġifiri 16 sena diffiċli aħna naħsbu li dan jiġi aċċettat ma rridu aħna nippruvaw narmonizzaw is-sistema elettorali, aħna nilqawa din l-idea. Jiġifieri aħna il-għajna u koll l-ideja li id-data tkun f'Mejju se naħdmu aħna fuq dawn il-proposti fil-Parlament Pollak il-għajnijom ħafna minn dawn il-proposti u ġala darba ikollna pozizjoni Ewropeja aħna ċertament sen natu tweġiba. Grazzi. Grazie, la parola al Grazzi issa il-Vice President Terkowski. Andrew, you, you've heard it from most of us that... Andrew, inti smajtna nejdu l-ekem il-darba illi aħna naqsmu l-ambizjoniet tijak hemm ċertu dejat qed tiġu kritikati, jiena ħsibt ħafna dwar dan u ser namela tal-avukat ta' xitan għaliex hemm ċertu problemi li forsi nista' nara b'xiwot mill-idejat tiegħek, issa jekk nappoġġawhom xi jew le, eh, xorta waħda rridu nirriflettu dwarhom. Problema hija li aħna rridu naġixxu pass wara pass. Uħut minn dew l-idejat jista' jkun li f'ċertu stati membri jkunu kontraproduttivi l-iktar dwar finanzjar tal-kampanja elettorali u l-listi transnazzjonali. Ser natik eżempju dal-waqt. L-ewwel net issa inti mandek permess illi tagħmel kampanja elettorali u tuża il-bandiera Ewropea ġifir il-bandiera tal-partit politiku tagħna. U għalhekk l-ewwel pass irid ikun illi wieħed ikun jista' juża l-logo tal-partit tiegħu fl-elezzjonijiet biex titqajjem aktar kuxjenza fost in-nies. Iżda dan jista' jwassal għal ċertu problemi. Tista' timmaġina dawk il-gazzetti fil-Renjonit li jgħid li Andrew Duff u appoġġat minn flejjes federalisti li ġejjin mill-Ewropa kontinentali. E, inti probabbli ma tagħmilek xeffett għaliex xina nafek sew. Imma hemm min jinsab kostituenzi konservattivi u jista' jkollhom xi problema b'dan. Jista' jitqajjem dan id-dibattitu illi aħna qegħdin niġu appoġġati minn xi flejjes klandestini minn xi federalisti terribli jew minn bnadi barra l-Ewropa ma nafx kemm l-istati membri huma lesti għal dan. Jina dan qed ngħidulek biex inqajjem ftit ta' riflessjonijiet dwar dan għax jista' jkollu effett kontraproduttiv. It-tieni eżempju huwa marbut ma' l-idea tajba li jkollna lista transnazzjonali tajba għaliex tista' twassal għal ċertu ħsieb pan-Ewropew fl-elezzjonijiet tagħna u żid dan element pan-Ewropew fl-elezzjonijiet, iżda jekk naraw id-dettalji din tista' tkun xi ħaġa li tqaraq bik, pereżempju l-lista nazzjonali. Mid-dibattitu li kellna hawnhekk nistgħu naraw eh, diġa, tista timmaġina dan id-dibattiti eh, wieħed joqgħod jiġilet minnu l-ewwel fuq il-lista minnu t-tieni fuq il-lista kemm hemm kandidat minn pajjiż partikolari, kandidati minn pajjiżi ieħor pajizi oħra, ma nafx kemm jagħmel tajjeb dan għad-dibattitu biex jinħoloq karattru pan-Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa oħra. Għandna il-problema marbuta mal-fatt jekk wieħed ikun jista' jidher fuq żewġ listi fl-istess waqt tista', pereżempju jekk għandek eh, politiku kbir huwa jkollu il-gazz li jidher fuq il-lista transnazzjonali biss jina naħseb li ħafna mill-persuni jridu ikunu jħossuhom siguri u jgħid iwa jiena rrid nkun fuq lista transnazzjonali ma rrid nkun fuq il-lista nazzjonali wkoll. Mbagħad din tqajjem id-diskussjoni din hija xi ħaġa serja għaliex hekk wieħed ikun fuq lista transnazzjonali fl-istess waqt fuq lista nazzjonali din mhux se twassal għal effetti pożittivi. Eżempju ieħor. Jekk il-President Buzek, per eżempju, jgħid ikun fuq il-lista transnazzjonali, ikun fuq il-lista nazzjonali u koll u d-dimi. Xinu l-inċentif tijaj? Inċentif tijaj huwa illi nappoġġa l-azla ta' Pollak. Għalli xiek huwa jiġi għalet mill-lista transnazzjonali mela l-ura jien għandi ċans kbir illi nġelet fil-Parlament Nazzjonali. U dan ifisser illi kulħadd ser jappoġġa l-kandidat minn pajizu stess biex jagħti lilu nnifsu aktar opportunità biex jiġġieled fuq il-lista nazzjonali. Din hija realtà tal-politika. U għalhekk ser kollok dan il-fenomenu fejn mhux ser ikun fenomenu li ejjew nużaw ejjew nażlu wieħed mill-lista nazzjonali u l-aħjar mill-lista transnazzjonali. Imma l nies ser ikun qed jappoġġaw il-kandidati mill ġejjem minn pajjiżhom u din hija xi ħaġa li tħassibni. Għaliex flok noħolqu dan l-ispirtu pan-Ewropew L-idea nifisa tista titwaqqa ċajt għalix jkun hemm nies joqogħdu jiġġieldu minnu l-ewwel fuq il-lista u minn mhuwiex. U jkun hemm dar ħafna ħsibijiet dwar il-min wieħed ser jappoġġa. U għalhekk jiena qed nipprova ngħid li aħna rridu nirriflettu dwar dawn l-idejat f'aktar profondità. Għaliex uħut minnhom mhumiex ċari, pereżempju jekk kull partit politiku iwaqaf lista ta' 25 kandidat jew iktar. Jekk u jser ikun hemm numru wieħed fuq lista numru tnejn, numru tlieta, mbagħad joqogħdu jiġġieldu minn ser ikun l-ewwel, t-tieni t-tielet, sakemm ma nagħmluhomx f'ordni alfabetiku din hija idea tajba. Ser ikonna European Threshold 5%. Jekk le ser ikonna 30 lista differenti. Kif ser namlu għadin? għaliex ideja tajba jekk ma wix tajba, jekk ma tkunx lesta, tista' titwaqqat ċajt. Għaliex jek id-dinamika wara tkun waħda nazzjonalista biss, dan ikun mod kif titqajjem aktar propaganda u tiġi radikalizzata fil-proċess tal-kampanja elettorali għax kulħadd ikollu interess personali tiegħu u għalhekk ma titwettaqx kif inkunu ħlomna li titwettaq, jew kif l-awtur ta' rapport ikun ħolom li titwettaq. Emmin qal illi rridu nitkellmu dwar finanzi ġej mill-partiti, rridu naraw x'inhuma l-interessi, jiena naħseb illi rridu naħsbu aktar dwar dan. Grazzi. onorevol Kolkowski. Iva. Jiena nixtieq nintervjeni dwar din l-idea. Din hija idea importanti. Hija importanti għaliex hemm tentattivi li nagħtu tweġiba għan nuqqas ta' partiti Ewropej illi jaħdmu bl-istess effettività, bl-istess kultura tal-partiti nazzjonali. Ovvjament, din mhux l-unika sistema. Jina nitlob il-kollega daf madana kollu u għaddiġa ekser jagħmel għaliex saru mistoqsijiet oħra f'dan il-rigward biex jiċċara jekk skont il-proposta tiegħu il-25 membri addizzjonali u mhix membri zejda jew inkella u miex parti mill-751. Għaliex dan jista' jwassal l-bosta problemi hemm il-problema tal-bidla eventwali tal-rappreżentanzi nazzjonali pereżempju. Hemm problemi oħra illi jistgħu jissolvew fċertu pajjiżi diġa hemm listi li jippreżentaw il-partiti li hemm preferenzi jew m'hemmx preferenzi ma jnaħseb din hija ħaġa sekondarja. Iżda jiena naħseb illi l-ħtieġa illi natu saħħa u tifsira lil partiti fuq livell Ewropew din tiġġustifika il-fatt irridu nsibu soluzzjoni. Jina issa nitlob il-kollega mill-Parlament ta' Ċipru l-Onorevoli Stiljanidis. Grazie President. Fil-Parlament Ċipriot għanna għadna ma spiċajni id dibattitu dwar dan is-suġġett. Għal daqstant. besta gruppi individwali u mhux biss dak marbuta mal-partiti. Jien nixtieq nifraħ lil onorevoli Daf l-ewwel net. Jiena naħseb li din mhix formalità għaliex naħseb li permezz ta' rapport tiegħu. U ma nexlux ikopri kollox, iżda qed jipprova. U qed jipprova jindirizza l-kwistjonijiet l-aktar importanti. huwa jafx qed jagħmel. Huwa qed jindirizza l-kwistjonijiet ewlenin. Aħna jenna fil-politika għal bosta snin. Aħna l-koll nafu. Dan huwa kollu dwar kif nistgħu ninvolvu l-ċittadini fil-sfera politika kif nistaw nżommuhom qrib tagħna. Nasab li ħafna minna jħossu illi aħna qegħdin nippruvaw nibnu Ewropa li l-Ewropa tagħhom mhux dejjem irnexxina fl-aħħar elezzjonijiet derbiċċar li aħna fallejna. Dik hija ċaġa ċara u ma rridux nilludu ruħna hawnhekk. Għaldaqstant jekk aħna rridu nżommu ma' loġika partikolari fejn aħna nejdu irridu jkollna sistema elettorali ideali, mela allura ejjew nikkonfermaw dak li diġa jaħseb il-pubbliku. Il-pubbliku diġa jaħseb illi Brussell eh, qed toħroġ b'ħafna burokrazija għaliex irridu li nirranġaw l-affarijiet ta' malajr u ma nirranġawx il-problema reali. Jena naħseb illi l-ideali huwa spiss ladu tat-tajjeb Jina naħseb li tkun konvenzjoni mela kemm jista' jkun għaliex l-idea ta' konvenzjoni hija idea tajba. Is-sistema elettorali hija sistema komplementarja fir-rabta bejn iċ-ċittadini u l-politika. Iżda jina naħseb li konvenzjoni trid tkun l-ewwel pass il qudiem biex aħna indaħlu l-bidliet. Intqalu ħafna affarijiet fir rigward tal-listi Ewropej transnazzjonali. X'inhi l-idea tal-lista Ewropea? l-ideja wara din il-lista illi ikonna dimensjoni supranazzjonali, dimensjoni pan-Ewropea. Din hija l-ideja ta' dawn il-listi Ewropej. Jiena smajt il-kummenti tal-kellim ta' qabli. Jiena żgur illi huwa teknikament għandu raġun. Iżda ħafna pajjiżi fl-elezzjonijiet Ewropej prezentaw listi. U allura għalix aħna mandux ikonna ċertu persuni famużi fuq il-listi nazzjonali u persuni marufa. Din tkun lista li tkun apparti dik il-lista nazzjonali u allura jista' jkun hemm soluzzjonijiet naħseb li dejja tajba, hemm ċertu problemi marbuta mad-dettalji imma dawn nistgħu nsolvuhom. Aħna irridu noħol u dan l-aspet supranazzjonali marbut mal-elezzjonijiet. Aħna irridu ndaħlu dimensjoni Ewropea. Baktar saħħa fl-elezzjoni Ewropej, naħseb irridu nras u l-qoddim din l-ideja pan-Ewropea. L-ewwel pass huwa li l listi Ewropej. Jiena naħseb illi Irridu nappoġġaw din l-idea, anke jekk għanna ċertu riservi marbuta mad dettalji Naħseb il-President għandu raġun ma rridux biss nżidu n-numru ta', ta membri. Għaliex inkunu qegħdin noħolqu aktar impjiegi u xejn iktar. Jiena naħseb ħafna mill-problemi li semmew il-kollegi ma nistawx insolvuhom illum għal-għada. Il-pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw fl-elezzjonijiet li għandhom lista elett supranazzjonali tkollhom anqas membri fuq il-listi nazzjonali, anqas kandidati. Din tkun soluzzjoni. Tkun soluzzjoni għall-isbilanċ li għandna fl-allokazzjoni ta' siġijiet bħalissa. Jiena naħseb li ċertu personitajiet politiċi jistgħu sibuha diffiċli jekk jiddeċidux meta jkunu qed jiddeċidu jkunux fuq il-lista Ewropea jew dik nazzjonali. L-aħħar nett l-aħħar punti tiegħi. Aħna irridu naħsbu dwar dan li sar ngħidilkom. Il-kredibilità wkoll fi rigward tas-sistema tal-partiti illi għandna bħalissa fl-istati membri. Aħna bħalissa ninsabu fi kriżi u għalhekk hemm ħafna problemi fi rigward tal-politika u l-benessri ta' ċittadini mhux qed jintlaħaq minnaħa tal-partiti politiċi. Jiena naħseb li l-idea ta' rapporter frabta ma' dawn il-listi li huma semmi miftuħa hija idea ta' sew interessanti. Jiena naħseb ċittadini jassoċjaw il-personalitajiet mal- eh, partiti li huma iżommu magħhom u għalhekk il-partit ikun xuħet wieħed nazzjonali jew inkella wieħed Ewropej ma nsibx li jina ta' daqshekk importanza. Jina naħseb li differenzi ideoloġiċi huma kbar wis f'dan ir-rigward. jina naħseb li l-personalità irridu irrid wieħed jara bħalli kieku tkun importanti daqs il-partit innifsu. Grazzi. Jien nixtieq nisħaq dwar id-dritt li wieħed jivvota skont il-preferenzi tiegħu. Anke li lin mill-lista tal-partiti. Din hija problema oħra li nixtieq li l-kollega daf iwieġeb għalija Talab biex jitkellem il-kollega mill-Parlament Ewropew il-kollega il-kef. Благодаря, господин председател. Аз наблюдавам с изключителен интерес тази дискусия и образно Sur President, jiena il segwi din diskussjoni b'interess kbir. Jiena nista' nara żewġ xejri differenti hemm min qajjem ċertu kritika u ċertu dubji u hemm minnu entużjasta u ħerqani li jara li tiġi żviluppata xi ħaġa jiena naħseb li dan juri illi dan ir-rapport huwa ta' bilħa rapport illi fih ħafna dinamiċità fih. Huwa rapport illi jipprova jgħajjen fuq tagħha sistema li forsi hija sistema xi ftit antikwata baqgħet lura sistema elettorali illi issa saret xi ftit antika. F'dan ir-rapport is-sur daf hija tibgħat messaġġ importanti immens. Huwa qed jinkoraġġina biex aħna inħarsu lejn differenza bejn il-pragmatismu politiku u l-idealizmu politiku. Huwa ħareġ bidea ta' sew tajba u qed jipproponi 25 kandidat fuq lista transnazzjonali. Dan jista' jgħin biex nevitaw ħafna negozjati. Iżda dan il-kompitu delikat se jrin natuħ lil matematiċi illi rridu joħorġu b'modell xiera matematiku. Xi ħaġa li forsi ta' bilħaq ser inkunu neħtiġuha. Iżda fl-istess waqt Andrew Duff qed jipproponi Għasam pan-Ewropew marbut mal-elezzjonijiet. Sa dwar dak illi jikonċerna għana jista' jkun illi jiva neħtieġu ftit ta' ġornament sistema attuali flimkien ma' kostituenzi aktar lokali. Iżda jekk aħna noħorġu b'kostituenzi reġjonali, aħna kun qegħdin nirriflettu l-fatt li f'ċertu reġuni nistgħu naraw il wemet li jiżviluppaw fuq livelli reġjonali jew bejn ir-reġuni stess. Umbat, il-kandidati mek kunu soġġetti għall affinitajiet bejn il-partiti differenti u kol għal ċertu kompetizzjoni trasconfinali. U għalek kina nappoġġa l-idea ta' distret kostituenza transnazjonali Ewropew dwar ċittadinanza din il-kwistjoni żgur li ser idumu niddiskutuha imma jiena naħseb li nkunu realistiċi hawnhekk. F'pajjiżi aktar żviluppati, ċittadini minn pajjiżi mhux daqshekk żviluppati huma dawk ta' bejn 25 sa 40 firmija dawn. ċittadini U mis qegħdin hemmhekk biex jieħdu vantaġġ mill-welfare state. Huma jinsabu hemmhekk għalli dawn l izviluppi Dawn l-ekonomiji żviluppati jeħtieġu il-forza tax-xogħol. U għalhekk għandna bżonn ta' liġi elettorali armonizzata. Iżda għaliex ma narawx din l-idea ta' ċittadinanza komuni fil-ġejjena fil-ġejjeni li tkun ċittadinanza Ewropea, daqshekk. Jiena naħseb illi aħna rridu nfittxu l-opinjonijiet mhux biss tal-matematiċi imma wkoll tal-partiti l-oħrajn ta' ċertu persuni li għandhom esperjenza marbuta mal-konverġenza bejn is-sistemi u l-ideali. Sa dwar il-Parlamenti Nazzjonali fċertu parlamenti nazjonali qegħdin naraw li hemm dibattitu profond dwar dawn il-kwistjonijiet. Issa dan mhux il-każ ta' kulħadd. Jina żguri li f'xi parlamenti nazzjonali id-dibattitu tal-lum huwa dibattitu illi għadu lanqas biss sar u jinsabu lura ħafna f'rigward ta' dawn il-kwistjonijiet. Fl-2014 iċ-ċittadini ser ikunu qegħdin jittamaw illi s-sistema elettorali tkun diġà fis-seħ u tkun xi ħaġa imnebħa minn dawn it-tip ta' idejat. Grazzi. L-Onorevoli Rapsis minna ta' Litwanja. Dėkoju labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjo. Grazie, prezident. Il-rapport huwa tassew interessanti u anke dan id-dibattitu interessanti. Jina ser nkun qed nagħti l-opinjoni tiegħi mhux tal-Parlament tagħna għaliex sissa aħna għadna ma ddiskutejniex dan is-suġġett. Tal-waqt ser niddiskutuh però. Kieku jkolli nevalwa dan ir-rapport illum. Jiena ma nafx din hix revoluzzjoni jew nkella hux pass lura. Għaliex aħna din niskudu ħafna aspetti illi japplikaw għalina fuq bażi ta' kuljum. Ser ikonna, ser ikollu influenza fuq il-fatt jekk aħna niġu xeletti jew le. Mill-punt di vista tal-votanti ikolli ngħid li dinja evoluzzjoni. U jina lanqas ninduna jekk jitħlux dawn il-bidliet sal-2014 sal-punt tiegħi. il-Litwanja spiss e, ikolla ċertu jenepex ah, u um damu se jkollu effett fuq il-pajis tanek kun xem jew din il-lista ta' 25 kandidati. Għal-politiċi ser tkun xaġa ġdida u interessanti iżda il-votanti lanqas bisser jindunaw biha. Jina ma nafx il-Prim Ministru tagħna jew il-President tagħna juħarġus għal-Parlament Ewropew għal elezzjonijiet għal parlament Ewropew minħabba din il-lista, ma nafx. Ma nafx x'ser jinbidlu n-numru tal-membri fl-aħħar Parlament kena 13 sanna 12 l-MEP. Għal daqstant ma kienx hemm dibattitu politiku daqshekk mifrux lanqas l-ambjent politiku ma nbidel 12 jew 13 l-MEP hija xi ħaġa aċċettabbli għalina fil-Litwanja u ma jaffettwax l-opinjoni pubblika. Jien għandi dubju tiegħi dwar il-fatt jekk dan wix ser wasal għal bidlit kbar fil-Ġermanja jew Spanja aħna b'nasbu dwar il-votanti, jekk iridu l-aktar nies joħorġu jivvotaw, mela allura rridu naraw x'iridu ċ-ċittadini. Jekk aħna aħniex nilħqu l-ċittadini, jekk aħna aħniex naħsbu dwarhom meta aħna nitkellmu dwar il-Parlament Ewropew u dwar suġġetti Ewropej. Irridu nistaqsu lil nafusna jekk l-elezzjonijiet Ewropej biex edin jintużaw mill-partiti kull ħames snin. Irdu naħsbu dwar riforma ta' mod kif isiru l-elezzjonijiet. Forsi eh, rridu ndaħlu il-votazzjoni fuq l-internet, votazzjoni elettronika, għax dan jiffaċilita l-ħajja tal-votanti biex huma jkunu jistgħu jivvotaw u nattirawhom aktar. nix sistema eh, elettronika tal-votazzjoni bħalissa fil-Litwanja, imma pereżempju fil-Estonja taħdem tajjeb ħafna. U d-diskussjoni tal-lum hija wis limitata. Meta aħna qegħdin nasbu dwar il-votanti, ovvjament huwa dibattitu importanti immens għal politiċi, imma huwa dibattu irrelevanti għal votanti. Si jitħlu meta jitħlu dawn ir-riformi. Xorta waħda huwa relevanti, huma mhux ser jindunaw. Birrispett kollu lejn ir-rapporter jiena naħseb illi din l-evoluzzjoni hija importanti, iżda jista' jkun il-votanti lanqas jindunaw bija, jekk iridu li huma jindunaw bija, mela l-għura dunaraw naraw x'inhuma l-ħtiġijiet tal-votanti u mhux tal-politiċi. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Mesher Smith, wieħed mill-Viċi President ta' dan il-Kumitat. Kumitat Afko, hekk jogħġbu. grazzi ċer, nishtiq ngħid li s-soltu naqbel u naqsam il-punti tad-dibattitu il-jumma tas-surdaf jina dejjem nħu daw id-dibattiti, għafolja ma tantx naqbel mal-punti tiegħu, f'dan id-dibattitu naħseb huwa ta' diżappunt għal-raġuni li aħna veru naqblu li hemm diffikultajiet ta' prattika, il-ħtiġiet ta' tibdil, fit-tini sezzjoni per eżempju, fejn kull pajis li jkollu l-possibilta għal lista kif ukoll għal kandidat u l-problema tal-ġranet minn ġunju għal Mejju, dan kollha huma punti ta' prattika li għandhom jinbidlu u l-problema ġenerali ovvjament bil-parteċipazzjoni baxxa. Imma x'qegħdin id-dibattitu issa, x'qed niddiskutu qed qed ikollna biss diskussjoni dwar eh, sistema elettorali biex issir iktar federali. Ħadd ma tkellem dwar it-tlet problemi li għandna qudiemna fl-tlet elezzjonijiet qed nitkellmu biss fuq affarijiet li Iżgur eh, mus se jkunu realtà għal ħafna żmien għax l-ebda pajjiż nazzjonali mus se jaċċetta dan allura għaliex qegħdin naħlu żmien niddiskutu xi ħaġa li edha biss eh, fil-ideja futuristika ta' surdaf. Għalix ma niprofawx niffaċċjaw il-problemi prezenti li għanna. Jien nemmen li għanna namlu xi ħaġa dwar il-parteċipazzjoni għall elezzjonijiet li ġejjin imma dimiex priorità skont hawnhekk anke fuq żgħażagħ li jipparteċipaw di missa si permess ta' konstituenzi Ewropej futuristiċi għax minn pajjiżi għalmenu jina għad nħosni jgħat nirrapprezenta pajjiż. Il-problema tal-votanti hija nuqqas ta' fiduċja u nuqasta ta' twemmin tal-politika ta' din il-Kamra u tal-kapaċità ta' dibattitu f'din il-Kamra. U, u di u għalhekk għandna dan id-diżappunt ġenerali. Allura din nara diskussjoni u rapport kontraproduttiv li jett biex niprofaw inżidu fl-interess u l-arfin dwar il-ħtieġa li naħdmu fl-imkien fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-votanti kollha fl-Unjoni Ewropea sur daf jistgħu jgħidulek illi il raġunijiet il kollha u l-mod biex huma e, e, ikollhom eh, eh, ideja iktar ċara tal-Unjoni Ewropea huwa il-kwistjoni federali naħseb jekk meta tgħidilhom hekk inti daw se jkunu diżappuntati ħafna għanna il-raġuni, il-soluzzjoni għeda li naqtaw mill-burokrazija, naqtaw mill-uffiċjalità u mux li nżidu il-federalizmu fl-Europa affarijiet li forsi inti semmejt imma ħadd ma semma għax forsi iktar interessanti li nitkellmu fuq il-filosofi ideoloġiji mill problemi li l-pajjiżi qegħdin jiffaċċjaw. Iġfiri naħseb li inti għamilt ħafna dibattiti importanti anka fuq il-futur imma na niffukaw fuq il-problemi li l pajjiżi qegħdin jiffaċċjaw issa u llum. Grazzi. La parola alla... U issa il-kelma għal kellim li mill-Greċja. Is-Sinjura Papa Dimitriju. Grazzi ħafna. Kontet insegwi din id-diskussjoni għal armajna xar snin issa. dak li kien qabel president tal-parlament kien fil-fat ta' rapport dwar din il-kwistjoni u huwa pjuttost normali illi aħna jkollna opinjonijiet differenti fuq din il-kwistjoni. U jien naħseb li forsi għanna bżon iktar żmien biex niddiskutu daw il-punti li qegħdin fi dan ir-rapport eċċellenti tas-Surdaf imma nixtieq insemmi biss fuq punt wietu dak numru erba' fil-proposti tiegħu. Hawnhekk u jitkellem dwar l-idea li għandu jkollna dibattitu dirett bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Minajr il-parlamenti nazzjonali li jiġu involuti. Issa, se jiġri allura minn dal-parlamenti nazzjonali? fl-opinjoni tiegħi parlamenti nazzjonali għandhom ikunu involuti kemm qabel u waqt il-proċess kollu kemmu dal-ħodu kellna kellim mill-Parlament tal-Lussemburgu li kienet jgħid illi iċ-ċittadini Ewropej xi kultant iħossu fis-sistema ta' palissa li m'hemmx sens li jieħdu sem f'elezzjonijiet illi memx prezenza ta' parlament nazzjonali fil-proċess kollu kemmu. Smajna u koll Lord Benes mill-House of Lords u qal b'moċċar ċar illi membri nazzjonali tal-parlamenti mhumiex dejjem interessati li jisaxħu r-wol tal-Parlament Ewropew. U jien bħala parlamentari nazzjonali ma nistax naqbel jien ilni armajna 20 sena fil-kariga bħala parlamentari u nixtieq allura nsemmi dimensjoni oħra ma assembleji parlamentari oħra ġeneralment huwa l-każ illi il-parti kbira tan-nies jħossu illi eh, din l-arkitettura Ewropea ġdida għanda tati iktar poteri li livelli kollha kemm il-Parlamenti il-Parlament Ewropew kif ukoll dawk nazzjonali. Id-differenza hi illi mm, bħala membri nazzjonali tal-Parlament aħna maħniex ir-rappreżentanti diretti ta' ċittadini Ewropej, mhux dejjem għandna ir-rikonoxximent tal-parlamentari li verament għandhom dak ir-rwol. Immek mannix l-opportunità biex nesprimu l-opinjonijiet tagħna, allura aħna nemmnu daw id-diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew mhux se jkollhom bażi solida U jina ma naħsibx li dan, mux dan li ġi e, maħsub fit trattat ta' Lisbona. Naħseb jekk għandna niffaċċjaw id-deficit demokratiku huwa ta' importanza assoluta, vitali anzi li jahna għanna jkollna bżon relazzjonijiet ta' iktar egwaljanzi bejn il-parlamenti nazjonali u l-Parlament Ewropew fost l-istati membri diversi. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sinjura u dan juri kemm tasem importanti li konna din id-diskussjoni, mhux biss għas-sistema elettorali imma għal relazzjonijiet bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew u fl-aħħar tal-ġurnata f'dak li għandu x'jaqsam mal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea imma kif aħna bħalissa ma nistawx insolvu kollox huwa sempliċement proċess. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Scholz. Grazzi ħafna, President. kontet naħseb fuq il-konsekwenzi un konsenajt il-sud daf għandu raġun meta fil-premessa be u ċejajt il parlament Ewropew irrit jaħtaf l-inizjattiva. Id-dibattitu li kont qiegħed insegwi b'ċertu interess jurina xinu iż-żmien propizju, xinu żmien xiera wara l-elezzjonijiet eh, Ewropej, il-Parlament, il-Komissjoni, il-Parlamenti Nazzjonali messhom poġġew bil-qeda u bdew proċess ta' diskussjoni billi ħarsu lejn il-parteċipazzjoni kull ma jmur titbaxxa fl-elezzjonijiet Ewropej. U biex inkun sinċir, eh, meta titbaxxa il-parteċipazzjoni, din eh, ma ssirx biss f'elezzjonijiet Ewropej, imma elezzjonijiet fuq livell eh, lokali u reġjonali. Jiena konċernat fuq il-kwistjoni dwar kemm qed nieħdu bis-serjetà il-partiċipazzjoni politika tal-eletturi kemm fuq livell Ewropej, anka f'elezzjonijiet nazzjonali jew anka saħansitra sitra eh, f'elezzjoni ta' sindku. Il-kwistjoni li għanna nikkonsidraw huwa sakemm eh, qed nitkellem fuq id-dualità ta' parteċipazzjoni kemm politika Ewropea kif ukoll nazzjonali e kif ukoll eh, parlamenti nazzjonali fl-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. U allura fuq dwar dan jiena et bħal oħrajn li din mhix diskussjoni tal-aħħar m'hemm l-ebda opinjoni tal-partiti politiċi sissa m'għandniex pożizzjoni eh, marbuta fih dan il-familji politiċi għalmenu ftija jżgur li m'għandniex eh, id-diskussjoni dwar dan ir-rapport. Eh, Parti minna din hija eh, idea politika x'se nagħmlu dwar dan ir-rapport imma eh, il-rapport qed identifika l-kwistjonijiet tajba Allora meta niġu fuq il-mistoqsijiet imqajma minn Andrew Duff ikollna eh, approċċ pożittiv u jien ma ngħidx illi joħodna l-bot bil-veru interess ta' ċittadini Ewropej kif għal kellim ta' qabli meta niġu għal tip ta' elezzjonijiet bħala mezz ta' riflessjoni dwar kif inħedġu in-nies biex Eh, jinnis jipparteċipaw fil-politika naħseb l-elezzjonijiet huma eh, parti minn dal-proċess għandi xi punti dwar idejat dwar il-partiti politiċi Ewropej. Jiena naħseb illi għanna partiti politiċi Ewropej jekk ninsab informat tajjeb għanna bħalissa 10 daw jirċifu minn 9 sa 10 miljon euro skont il-budget Ewropew. U dawn il-budgets Ewropew, dawn il-partiti politiċi Ewropew, pero, pero huma reġistrati bħala assoċjazzjonijiet taħt il-liġi Belġjana. Allura dan ifisser aħna ma nirrikonoxxux lanqas ir-rwol ta' dawn il-partiti politiċi Ewropej. Kif xkien kif il dawn il-partiti politiċi jieħdu sem fil-arfien ta' ċittadini fuq l-Ewropa. U jien naħseb li allura jimma naħsibx li għanna nitkelmu dwar 25 membru parlamentari Ewropew ġdi zejda imma xinu l-bilanċ tal-poteri bejn il-nazjonali u l-Ewropew bħala parlamenti. Ejja nammettu dinja kompetizzjoni li ma parlament nazjonali jkun jixtieq illi ċedi ċerti drittijiet u poteri tiegħu billi jaddihom għal fuq il-Parlament Ewropew di tapplika għal partiti u anka meta niġu għal formazzjoni ta' politika Ewropea fuq livell ta' stat membru. Li ma' gvern, li ma' stat membru għal-est li juhu ċertu pass favur il-bini il, il tal-Europa. Allura hemm diskussjoni bej partiċipazzjoni politika kemm tal-elit kif ukoll ta' ċittadini fit teħid ta' deċiżjonijiet. u l-kompetenzi diġa għaddew għall-Unjoni Ewropea. Din id-diskrepanza għanna nibdew neħxu fuqa, neħxu fija. U għallur hemm bżonn riforma, riforma ġenerali fuq il-partiċipazzjoni politika fuq livell nazzjonali. Allura jien nipproponi li naħsbu fuq għal dibattitu ieħor fuq ir-rwol ta' dawn il-partiti politiċi Ewropej li għandhom jagħtu ċertu perċentwal tal-membri u mhux zejda u mhux parti mill tajiet kurrenti l għaliex dawn il-partiti politiċi Ewropej li, li ġeji minn diskussjoni ġenerali dwar il-futur tal-Parlament Ewropew li ma jfissirx neċessarjament qed jagħti l-sfond nazzjonali imma inħarsu lejn il-futur tal-Unjoni Ewropea. Naħseb din hija dimensjoni li hija nieqsa u tkabbar diskrepanza bejn il-perċezzjoni ta' ċittadini u dak li qed isir f'dak li għandu x'jaqsam politika tal-Unjoni Ewropea. Jien naħseb iċ-ċittadini għandhom ejja istituzzjonali għax jajtu l li nivota kif nivvota u skont kif nivvota ma jiġri xej, la xorta ma jiġri xej. Allura u din iċċerta eja minħabba l-inkapacità tal-perċezzjoni tal tal-problemi tagħhom minnaħa tal-politikanti, ġifri politikanti ma jkunux kapaċi jew ma jkunux iridu e, e jifmu il-problemi taċ ċittadini. Din hija xi ħaġa li teżisti e, fl-istess mod Partecipazzjoni hija l-metodu korrett eh, bħala assembleja per eżempju tkun xi tkun fej rappreżentanti nazzjonali mill-parlamenti nazzjonali u mill-gvernijiet u mill-istituzzjonijiet immanka mis-soċjetà ċivili dak li kellna diġà il għaliex naħseb din hija problema eh, komuni fuq il-livelli kollha u tista' tmexxina l qudiem huwa eh, għan huwa għan ambizjuż, forsi mhux bil-fors nas, naslu għalih fl-2014 manna nibdew minn issa għax bej tlieta u erba' snin nistgħu nesperienzjaw eh, parteċipazzjoni li tkun reġer baxxiet nkunu inkapaċi li għamilna xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna Et jissema darboħra l-problema tal-partiti Ewropej qed jgħid il-President u dak li hu ġdid huwa l-possibilità ta' konflitt ta' rwolijiet bejn partiti nazzjonali u partiti Ewropej. U jidilli li fl-aħħar fimt li hemm it-tielet ipotesi il-differenza bejn il-politik, il-politika nazjonali u politika Ewropea skont kif imsemmija mill onervoli Daf il-proposta tal-lista Ewropea Issa, jekk fimt sew, li dqanna l-ideja ta' ċerta kwota li, li kunem lista ta' riserva f'dak li għandu xaqsam man nomina li jkunu riservati għal partiti Ewropej. Imma inkomplu bid-diskussjoni mal-kollega mill-Ungerija. Il-kollega mill-Ungerija. L-onorevoli Naġi. Kur, tistat. Grazzi ħafna, President. membri tal-parlament bħala membru ġdid tal-Assembleja Ungheriża jina inħosni onorat li qed nieħu sem f'dan id-diskussjoni għandna qegħdin tnej mill-Ungerija. It-tnej li aħna ġejjin mill Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament tal Ungeriż. Għanna u problema importanti għaliex iċ-ċittadini Ewropej għandhom ċertu xettiċiżmu. il kumitat tagħna fl-Ungerija ħollo eh, komitat li għandu il-mandat biex jistudja l-attakki li saru mill-Pulizija fl-2006 u dawn l-attakki ġew ordnati minn fuq net u tal mistrija li xaġa bħal din seħħet. U hija skan hija tal-mistrija li l-Unjoni Ewropea ma ħadet lebda pessi, passi u ma, ma investigax dan. Il-Kummissarju ta' dak iż-żmien is-Sur Frattini ma għamel xejn dwar dan. U ma faċċjax daw daw l-attakki mill-Pulizija Ungeriża. Issa din innutaw li din jittieħdu passi fil-kas ta' Franza u din hija sitwazzjoni fej Franza ġiet iffaċċjata bi problema li teżisti fi stati membri oħra. Problema wkoll li aħna inna niffaċċjaw għal deċenni għal xiren ta' snin. snin. L-Unjoni Ewropea ma toħroġ e, e, bitweġibiet verament tangibli. U di, għal din ir-raġuni illi hemm ħafna dubi u xettiċiżmu minnaħa għal ċittadini Ewropej. Id-diagnosi hija tajba hemm nuqqas ta' interess hemm xettiċiżmu minn tal-ċittadini Ewropej imma hawnhekk is-sur daffet iħawwat il-kawżi mal-konsegwenzi. Il-kawża ir-raġuni għal dakollu hija l-Unjoni Ewropea ma toħroġ bit-tweġibiet xirqa u l-kawza huwa li sallum l-Unjoni, anzi l-Ewropa għadha maqsuma bejn l-Vant u l-Punent, bejn dawk il-pajjiżi li kienu komunisti, e, dawk il-pajjiżi li huma biss indaqs fuq il-karta u mhux fil-prattika. U għawnekka fit teorija iva għanna dil-titu kwali, imma per eżempju standards of living fl-istati membri huma daqshekk baxxi f'daw l-istati membri eh, tal-vant li allura ċittadini xebaw ħaddiema eh, mhux qed jiġu protetti, mhux qed jiġu appoġġjati, l-Unjoni ma tirrispondix għal dawn il-kwistjonijiet lanqas. Kif jista' jkun illi prosekutur sar membru fejn għatem il-validità u hemm żvantaġġi fost l-Ungeriżi u l-Ġermaniżi fondi Ewropej, 10% tal-fondi Ewropej jintilfu permezz ta' korruzzjoni. U jina naqbel ma dawk li jikkritikaw dawn ir-riformi. Il-problema mhix bir-riformi fihom infushom imma is-sur daf mhux qed jara l-problema mill-perspettiva taċ-ċittadini. Unbad dwar kif ħansibu soluzzjoni, dan huwa l-importanti. Irridu niffaċċjaw dan id-deficit demokratiku fl-Ewropa. Din hija l-isfida tagħna. U meta qegħdin nitkellmu fuq federizmu u listi e, Ewropej illi jew jekk inħassux lejn l-aspettazzjoniet tal-istati membri. E, hemm xi fostna li il-vera problemi jridu jaħbuhom. Imma ħafna nies iħossu li l-Unjoni Ewropea hija falsa. U jippreferu e, li jkunem rappresentanza iktar b'saħħitha fuq livell nazzjonali. It-tħassib ta' ċittadini huwa li huma il-bot ħafna mill-Unjoni Ewropea ħafna jaraw biss il-bandiera bil blistilel sofor fuq sfond blu xi kultant xi uċuħ imma jaraw ukoll mbagħad eh, wedi illi ma jkunux ġew rispettati. L-Unjoni Ewropea ma tatix tweġibiet u soluzzjonijiet. Issa, ċerti dettali dettalji fej għandi tħassib dwar t-nejbe tar-rapport is-sitt sottopunt, is-sitt inċis bħala avokat naf u illi memxa fejn jitlu fil-dettalji imma dwar kif taħdem is-sistema aħna ma nafux. Il-riformi kollha e, e, ġew kondannati sa mill-bidu f'dak li għandu xaqsam ma' ċittadini. Daw li proposti ġew formulati fil-kuntest ta' trattat ta' Lisbona. Aħna ma naċċettawx il-trattat ta' Lisbona, imma minix qed nara riflessjoni eh, ta' trattat ta' Lisbona hawnhekk Issa n-nisa tisaqsu jekk kannix inwet u riformi jew le, imma dwar kif da sessir l-implementazzjoni għal darbohra dijet issir mingħajr e, ma natu każ ix tal-votanti għaliex eh, din ma taħdimx permezz ta' referendum u daw il-listi transnazzjonali jinvolvu wkoll il-ħolqien ta' awtoritajiet elettorali Ewropej li jgħaljenaw il-poplu. Allura jekk ħajkolna listi transnazzjonali fl-imkien ma listi nazjonali naħseb mux bisset għandej unnis imma ma naħseb li ħatkun demokratika ħafna. Dwar l-ideja li nsejħu konvenzjoni na u naħseb li din l-ideja eh, hija ħażina. Fortunatament il-konvenzjoni tal-Kostituzzjoni u koll falliet u l konvenzjoni eh, eh, tfalli u koll bl-istess mod. Konvenzjoni ta' dan it-tip huma burokratiċi, huma istituzzjonijiet ta' burokrazija u jaljenaw biss lin-nies għax ma, ma jirriflettux b'mod li jaraw l-interessi ta' ċittadini. Jatu appoċ l-Istati Uniti u jimxu imexxu ideali illi ma jirriflettux dak li jridu nies. Però diskussjoni importanti jina kontent li ninsapaw bidejat b'opinjoni differenti. Grazzi ta' il-le tiegħek għal rapport daf u għall-Ewropa qed jgħid il-President. Però eh, huma punti tiegħek li ġeluna nirriflettu iktar u issa s-Sinjura Tebba Bianchi li t-rapprezenta il-Portugal, l-affarijiet ta' Kostituzzjoni tal-Portugal. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Mela, dwar dan il-rapport s surdaf għadna ma kellniex dibattitu fil-Parlament Portugiż u la ma kien hemm dibattitu fil-partit tiegħi. Għalhekk l-affarijiet li senajt l illum se jkunu biss l-opinjoni personali tiegħi. Biex ngħidlek il-verità, ir-rapport tas-Surdaf wieħed ambizjus. Is-sur dafet jipprova dan wieġeb għal kwistjonijiet li s-sur Kazini semma fil-bidu ta' din il-mlaqa u tkellem dwar ir-riski għal-Parlament Ewropew l-elezzjonijiet tal-Parlament li dawn jistgħu forsi jikrollaw u jisiru kampanja nazzjonali Ta' spiss dan huwa l-każ, jiġifieri ta' spiss dawn l-elezzjonijiet Ewropej ma jaqdux id-dmir tagħhom, jiġifieri li jkun hemm iktar integrazzjoni Ewropea. Fl-2014 forsi din id-data bikrija wis forsi għadu kmieni wis. Ġifiri nishtiq najt li għal-kem kmini wis xorta waħda nissaw aħna namlu ix-xogħol sabiex nimxu fid-direzzjoni it-tajba. Mbagħad saru kummenti dwar li ikolna eta minima nija għall-Unjoni Ewropea kollha kemm min u li naċċertaw li jkun hemm il-proporzjonalità digressiva wkoll fl-allokazzjoni tas siġijiet Umbat il-listi transnazzjonali. Smajna kummenti u kol. kummenti dwar il-fat li ir-raġuni il fat li ir raġuni il għala id din hawnhekk qed tiġi imminata. Iġifiri fi kliem ieħor qed nieħdu sem aħna fi forum forum li qed jimxi wara lan ta' integrazzjoni Ewropea biex nalaq nixtieq ngħid li l-idea li l-partijiet politiċi li jaħdmu madwar l-Ewropa kollha sissa ma nkludux l-istenni ta' dawk li u għana li dan il-proċess jaħdem dan il-problemi jaħdem emmek minħabba l-fat li l kondizjoniet mu emmek biex ikun hemm manifest Ewropew li jista' jaħdem barra mill-Parlament Ewropew, iġifiri li jgħet hemmhekk għas-soċjetà Ewropea U għalhekk jiena nemmen li huwa importanti ħafna li ikollna linji gwida komuni għall-azzjoni bi programm politiku imħares mill-partijiet Ewropej differenti, xorta waħda imma jenta l-opinjoni li dawn il-lissi transnazzjonali huma ġustifikati ma nafx hekk 25 eh, jew xi numru li se nażlu issa ma nafx hekk eh, dan l-aħjar mod kif nistgħu naċċertaw li jkun hemm rappreżentanza balanċata tal-Istati Membri kollha u taċ-ċittadini tal-Ewropa, ja naħseb li dan in-numru huwa punt la tluq biss u punt tluq fi proċess li bil-mod il-mod se jwasselna għal fokus iktar transnazzjonali tal-rappresentanza fil-Parlament Ewropew. Jiena tal-opinjoni li dawn il-listi transnazzjonali ta' kandidati fl-Europa huma prerequisite għal pjattaformi politiċi Ewropej li l-partijiet Ewropej ifasslu u dawn jirreflettu integrazzjoni politika fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Is-Sur Leinen li kien president ta' dan il-kumitat qabli u li dan u e, jippreżedi il-kumitat għall-ambjent issa. Sur Leinen, grazzi ħafna, Sur Kazini Kollegi, jafferm kontent li eh, Ġejet hawnhekk hawn fafko pala ċer tal-Kumitat tal-Ambjent hemm ħafna suġġetti li inti ma tistax tkopri imma dan is-suġġett ilu ta' interess għalija ġifieri minn minn bdejt il-karriera tiegħi f'dan il-Parlament Ewropew tema importanti għad-demokrazija Ewropea, demokrazija fuq livell Ewropew kif ukoll għal żvilupp tal-elezzjonijiet Ewropej li ilhom iseħħu għal 30 sena imma mm, l-azzjoni għalli kull darba ikun hemm inqas nies li joħorġu jivvotaw. Nafu fl-1999 it-tinx l-elezzjoniet ma mxewx eh, mod tajjeb, nafu minħabba l-introduzzjoni tal-euro. Fl-2004 situazzjoni kienet għar, kienem n-nis li kienu għat jinkwetaw fuq it-kabbir tal-Unjoni Ewropea. Din kienet tema fil-Germania mbagħad fl-2009 l-euro eh, kienet hemm eh, tkabbir seħħ imma l-affarijiet kienu għar għax rajna li n-nis ma kienux jafu il-għalom kellom joħorġu jivvotaw fil-elezzjonijiet Ewropej. Ma nix aħna elezzjoni Ewropeja imma għanna 27 elezzjoni nazzjonali. 27 kampanja nazzjonali. Pajizi li huwa pajiz Ewropew xtaq issir eh, jisib tema li kienet kontroversjali fuq livell nazzjonali u ħafna mill-partijiet ippruvaw jużaw eh, l-elezzjonijiet eh, Ewropej pala prova għal gvernijiet nazzjonali. L-istess ħaġa tiġri kullum kien eh, bej wieħed waħda u mill-partijiet kollha ġifiri. U it-temi Ewropej donnom jiġu mwarba jew insabu fit-tini jew it-tielet post il-medja, l-istampa għandhom bżonn li kunem eh, xi ġrajiet, eh, kollhom bżonn li kunem naqra disgwit bejn il-partiti politiċi differenti. U dan jibqa' fuq livell nazzjonali ġifiri li jkun hemm ġlieda għal poter. fl-1979 tant kien hemm tant kien hemm kienem kien hemm ħafna problemi, ġifiri Ma tistax inti tibat delegazzjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali li jintibatu Strasburgu fis-sittanijiet u sebajnijiet eh, ħafna affarijiet saħħu fi Strasburgu. Issa 30 sena wara wasal iż-żmien li fejn ikollna nieħdu il-pass li imiss għandna bżonn issa nagħmlu l-elezzjonijiet Ewropej, elezzjonijiet Ewropej. Jiena kont eh, rapporter fil-Parlament tal-Istatut tal-Partijiet Ewropej U fl-2004 eh, ftit qabel l-elezzjonijiet Ewropej kien possibbli minħabba il-presidenza Griega. Mm, Greċja kellha l-presidenza u għalhekk eh, eh, dan it-ħassi f'dan is-suġġett statut pereżempju kien hemm ħafna kummenti li saru fi Franza, Portugal, Lussemburgu, nasa fil belġu u l-Greċja, is-sitwazzjoni kienet li l-partijiet ma setawx dawn jihdu l-flus mill-istituzzjonijiet jew entitajiet privati, kumpaniji privati, ma kienem eh, pajizi oħra fejn din seta tissir. Għanna l-partijiet Ewropej fl-istatut, ġifiri l-affarijiet iva żviluppaw imma l-partijiet ma jistawx jadmu x'se jagħmlu dawn mela. Hmm. Meċet nitkellmu aħna dwar klab eh, tal-juni u klab tal-bowling, le, il-partijiet jixtiequ li ikollhom poter jagħmlu l-affarijiet tal-interessi tal-partijiet tagħhom imma il-partijiet Ewropej ma jistawx jagħmlu dan laqas jista' jkollhom kampanja elettorali kif suppost. Xejn mista jinbidel sakemm il-partijiet Ewropej jistgħu ikollhom mandati. Aħna kellna r-rapport tal-Anastopoulos fid-disajnijiet ġifiri diġà F'dak iż-żmien il-Parlament Ewropew talab li 10% ta' siġijiet għandhom jaddu minn l-listi Ewropej. Andrew Duff huwa kważi nistgħu ngħidu moderat hawnhekk kull ma tiegħid huwa seba' u 20 il-parlamenti kibru ma se nieħdu inqas l-istess eh, nistaw najdu eh, ġifieri l affariet eh, l-istess affariet et et nisimaw l-istess affariet għawnek U hemm dajaw koll li kolna lista mm, reġun li nsabu fil-frontiera ma din l-ideja dal-bot ħafna mill sir realtà pal-lista Ewropea ħasra li imma dejjem nisimgħu l-istess argumenti u aħna ngħixu fi soċjetà tal-istampa ġifieri kollox jispiċċa fuq il-television u l-internet fi kampanja elettorali bi kandidati Ewropej l-istampa immedjatament se tfassal tip ta' plattaforma dibattiti u eh, aħna fl-Ewropa isna nisabu f'Babilonja fejn irridu aħna traduċu l-affarijiet imma teknoloġija tista' tgħinna wkoll fid-dibattiti Ewropej qudiem il-pubbliku Ewropew dan huwa tajjeb li jsir u issa wasal iż-żmien għaċ-ċittadini li jiksbu żewġ voti fil-elezzjonijiet Ewropej, ġifieri jkun hemm vot għal bini jew tfassil ta' dawn l issi nazzjonali fil-pajjiżi l-kbar hemm listi reġjonali wkoll. Din il-lista tista' tibqa' kif inni, ma nix għalfejn nemendawhom, bat hemm il-biċċa l-oħra. L-element Ewropew, il-lista Ewropea. U dan se jirrefletti il-leġittimità doppja tal-Unjoni Ewropea li għanna fit trattat l-Unjoni Ewropea, Unjoni tal-Istati, imma Unjoni ta' ċittadini u koll. Għanna e, ċittadinanza Ewropea minn minn dal-fissa trattat ta' Maastricht. U e, ma, ma, ma minna l-ebda progress minn disajnijat, ġifjert netkelmu dwar 20 sena ilu Jekk il ħagġa tista' tkun possibbli fil-2014 eh, tant l-aħjar, imma nistgħu nitkellmu dwar dat oħra jekk jekk le. Imma rridu aħna nimxu l-qudiem jekk ngħidu li l-kandidati u mal-bot miċ ċittadini, insomma jiena ngħix fi pajjiż ta' 82 miljun ċittadin, eh, il-kandidati huma viċin imma minħabba l-fatt li hemm television minħabba l-internet. U fil-listi Ewropej eh, il-kandidati wkoll se jkunu magħrufa fost iċ-ċittadini tagħhom. Għalhekk nista' nifhem jiena x'għamel Andrew Duff eh, proġett ambizzjuż, forsi ambizzjuż iżejjed eh, Tanħalli barra jiena eh, dettali l-affarijiet li inkludejt jiena naħseb li inti tista' tħallihom barra l-aspetti tekniċi. Ma kien hemm breakthrough hawnhekk, jiġifieri li flimkien mal-listi nazzjonali konna dawk Ewropej għalli bekk ikonna dibattiti Ewropej u demokrazija Ewropea. Għanna bżonn li konna emenda trattat, Iva? għanda bżonn li ssir din l-emenda u eh, għandna bżonn ta' konvenzjoni. Ma rridu naraw ma l-alternattivi li għandna għandna trattat ta' adezjoni għal Kroazja, għandna trattat ta' adezjoni għal eh, pajizi li jmiss u ġifri se jkunem ħafna possibiltajiet fejn nistgħu niddiskutu dan is-suġġett. L-aħħar punt tiegħi nitkellem dwar il-breakthrough strutturali din il-kisba għall-Ewropa. Ovvjament se jkun hemm ħafna reżistenza eh, l-euroxettiċi eh, dawk li huma kontra dejjem jgħidu li le dawn l-affarijiet mhux se jaħdmu fil-prattika il-partijiet nazzjonali mhux se jaqblu se jkunu kontra jiena kont rapporter kifet fuq l-istatuta għal partijiet Ewropej fejn waqt l-ewwel reviżjoni ġew imwaqfa s-sissin Ewropej għanna il-fondazzjonijiet ta' Konrad, Konrad eh, Adenauer, għanna fondazzjonijiet differenti. Nsemmija wara nis differenti. Dawn il-fondazzjonijiet il-ommana għal xi sentejn, l-affarijiet għad jgħadmu mod tajjeb, eh, draw is-sannis, Iva, xa eh, nisimaw minnant eh, minn sajdilna l dawn l-affarijiet mux se jaħdmu u nafu li mux laffariet mux se jaħdmu jek nħarsu lejn kemm nis juvvataw fl-elezzjonijiet Ewropej naraw li jem problema kbira. Ma nafu li demokrazija, diskussjoni, nixtiequ li jkollna politika ħjar. Anka dawk li jazbu li eh, l-affarijiet mux maċin kif suppost. Ixti konna aħna dibattiti, meta jisiru dibattiti tleġġemat qabel elezzjoniet Ewropej, un badda sekk. Jekk ikun hemm skandlu fi Brussell forsi jkun hemm xi dibattitu ieħor, imma jekk le, ma tisma' xejn dwar dawn l-elezzjonijiet. Jila ili naħdem għal xar snin fuq eh, eh, din it-tema. U eh, meta jkun hemm il-votazzjoni Andrew fuq dan il-rapport għandek forsi ċedi xie affarijiet l-għandhom xasuma l-istituzzjonijiet nazjonali, l-kulturi nazjonali. Imma il-punt prinċipali ġifiri l-isti Ewropej għalin fl-opinjoni tijaj l-ikbar kizba nistaw nitkellmu dwar per eżempju fi konferenza intergovernmentali jew forsi waqt konvenzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Lajnen, issa n naddi l-mikrofonu l kollega Vial ta' Senat Franċis, mis-Senat Franċis. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Chair. Grazzi, Sur Daf. Grazzi ħafna tal-li organizzajt il-laqa tal-lum. Jena ferm grat tal-prezentazzjoni li tajtna u nixi inwieġeb għal um, dak li għal laħar kellim u donnu qed jaħseb li l-aspetti tekniċi għandhom jiġu imwarba imma aħna nixu li dawn jibqgħu hemm dwar l-iskeda ta' żmien ma nafx nkunu nkunu lessi aħna sa 2014 ma xorta waħda nixtieq jiena nifraħlek talli bdejt dan id-dibattitu talli nidejt dan id-dibattitu għax tina tema attwali. Nixtieq għajem punt wieħed. Is-Senat Franċiż reċentament żamm diskussjoni dwar din l ideja ta' kostituenzi Eh, territorjali jew nazzjonali. Ovvjament il-ħaġa seħħet fis sanat biss eh, l-Assemblea Nazzjonali Franċiża wkoll trittat l-opinjoni tagħha imma aħna ferm interessati f'dawn ir-riflessjonijiet. Qabel ma jiena nidħol fiktar dettal dwar xi punti li tqajmu mis-sur daf, nixtieq nfakkarkom li din il-proċedura elettorali Ewropea jata bilħaq xi ħaġa fundamentali, xi ħaġa importanti forse qed nitkell isna mal-ewwel daqatajn kull ma nistgħu narraw ftit miżuri tekniċi biss, imma aħna li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk qed nippruvaw insaħħu id-demokrazija qegħdin fil-qalba tal-Ewropa hawnhekk u qegħdin fil-qalba ta' tisih tal-identità Ewropea. Ma nistgħux aħna ma nistgħux aħna narqu għajnejna qudiem ir-realtà dwar it-tisħiħ ta' demokrazija, dwar it-tisħiħ tal-Ewropa li nixtieq ngħid huwa li għandna bżonn aħna fl-istess waqt inħarsu l-identità tal-istituzzjonijiet nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali. Għandna bżonn aħna wkoll nħarsu lejn ir-relazzjoni bejn l-Ewropa u l-awtoritajiet lokali tal-Istati membri. Nixtieq jena insemmi xi punti tekniċi hawnhekk eh, dwar il-preżentazzjoni tas Sur Daff u mbagħad nixtieq ngħaddiha xi punti politiċi. Dwar il-privileġġi u l-immunitajiet eh, tal-MEPs. Mm, xi ħaġa li qatt me daħlet fid-dibattiti nazzjonali flimkien mal-kollega tiegħi għal ftit xhur fis-Senat ilna naħdmu fi kumitat li ġie mwaqqaf sabiex ehm, jippruvaw jipprova jara l-affarijiet li qed isseħħu fl-elezzjonijiet nazzjonali, lokali, reġjonali. U se tkun diffiċli ħafna lina li ikonna regoli fuq livell Ewropew mingħajr ma jkun hemm rabta mal-affarijiet li qed iseħħu fl-istati membri individwali fil-elezzjonijiet nazzjonali. Dwar il-kwistjoni ta' l-età 16-18 li mhix biss kwistjoni Ewropea u naħseb se tkun diffiċli li nistudjaw del ħaġa fuq mm, minnajr ma' narmanizzaw l-affarijiet fl-istati membri individwali diffiċli li um, ikunna min jista' jivvota fl-elezzjonijiet Ewropej imma mhux f'dawk nazzjonali u din il-kwistjoni Għanda xtaqsam u kollu għanda impatt fuq drittijiet oħrajn, per eżempju, responsabilta kriminali. Għalek, permezz ta' din il-kwistjoni tal-eta, et ehm, aħna u koll nitlu fi kwistjoni toħrajn. Mela, it-tielet punt tijaj, u se niprofa nalaqaw, għalli ma jidirx li jett nitkellem dwar kwistjoni tekniċi biss, ma l-aħħar punt tijaj tekniku għandu xjaqsam ma situazzjoni tal-istati tal-membri, skużawni, mill-pajizi, jem 4 miljon persuna palissa Mux sena għat nitkellem dwar e, situazzjoni speċifika li l-kollega tana mill lassemburgu semma imma xi kultanti huwa importanti li nihdu eżempju e, estrem ta' situazzjoni biex tara fejn dal-problema mela dwar il-rikonoxximent ta' drittijiet ta' residenza provajna aħna noħol u bilanċ bejn rappreżentanza fl-Ewropa u rappreżentanza fl-Istati membri u fuq livell lokali u kol. L-aħar punt tijaj, punt politiku. U eh, forsi huwa iktar importanti. Ir-raba proposta kienet it-twaqif ta' kostituenza pan-Ewropea. Jena naqbel ma' surdaf, eh, iġifiri li l-esperti jirridu jagħmlu l-kalkoli u mhux aħna mhux se noqgħod ah, nidħol fid-dettall dwar il-kwistjonijiet eh, elettorali laqqas, naħseb aħna nistgħu nafdaw il-partijiet tagħna li eh, jużaw l-intelligenza tagħhom. Li nixtieq ngħid huwa ċer jiena naħseb li eh, ftit ħin ilu konna nitkellmu aħna dwar jekk nistgħu naraw uh, il-personalitajiet differenti uħarġu waqt il-kampanji elettorali Ewropej. Jiġifieri Għawnek nistanaru il-kwistjoni prinċipali ġifiri l-istanni li għandhom xaqsmu ma' konsistenza pan-Ewropea. Ta' spiss l-Ewropa tiġi kritikata minħabba l-fat li qed Eh, li taħbi l-kustjoniet politiċi wara dawk tekniċi. Għalek l-ideja ta' kostituenza eh, pan-Ewropea hija waħda li mm, għanna bżon nistudjaw, aħna x'nixtiequ niksbu permess ta' din il-kostituenza, aħna nixtiequ noħolqu bilanċ bejn ir-rappreżentazzjoni qed nippruvaw indaħlu ġenerazzjoni ġdida ta' parlamentari Ewropej ġodda li se jkunu federali jekk nista' jiena nazzar dan li ngħidlek differenza ma' dawk il-membri reġjonali tal-Parlament Ewropew. Ġifiri naħseb li għanna bżon nitlu fid-detal, għanna bżon niddiskutu din il-kwestjoni fid-detal, għax dan mhuwiex eh, punt eh, sekondarju, għanset nitkelmu dwar xi ħaġa fundamentali. Issa wara li għajjimt dawn il-punti nixtieq jiena nitkellem dwar din l-ideja ta' konvenzjoni. Il-proċedura li smajna dwar l-lum tkopri xi sfidi ta' spiss dawn jidru li huma tekniċi imma huma politiċi wkoll. Huma punti politiċi li m'għandhomx jasmu biss mal-Ewropa imma li għandhom mm, impatt eh, dirett fuq il-ħajja tal-istituzzjonijiet nazzjonali u fuq l-awtoritajiet lokali wkoll. Għalhekk jiena nixtieq nerġa' nirrangazzjak tal-li organizzajt dan id-dibattitu ma jiena nemmen li għandna jkollna konvenzjoni fuq dan is-suġġett għalli bekk nistaw aħna nistudjaw dan l-isfidi fiktar dettal. Jiena naħseb li dina mm, il-qalba tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa. Grazzi ħafna nixtieq issa ngħaddi l-mikrofonu lil Sur Bronze, eh, membru parlamentari Ewropew. Grazzi ħafna. il demokrazija ovvjament gvernata mill miċ-ċittadini imma mhux minn ġabra ta' persuni arbitrarji. Il-maġġoranza tal-istati membri għandhom identitajiet differenti. Il-Belġum imma eh, għandu xorti tajba li għandu tnejn, jekk mhux tlieta. Jiena nistab ċert li Miss Surdaf se jittama li se mm, l-affarijiet jiġu minn flok l-identitajiet nazzjonali. Jekk din l-identità Ewropea se tiżviluppa fil pastaħa forsi nistgħu aħna inwieġbu permezz ta' Kostituenza Pan-Ewropea, ma jekk aħna ndaħlu din l-idea tal-Kostituenza Pan-Ewropea ma fl-assenza ta' identità Pan-Ewropea ma nasibx din adekwata. Jiena naħseb li l-bidla kostituzzjonali għandha tirrifletti il-tibdiliet li jsiru fil-identità popolari, mhux tirriflettihom. Jekk dawn l-affarijiet se ninkluduhom il-maġġoranza tal-elettorat se jonraw dawk l-affarijiet li għandhom xaqshom għal-kostituenza Pan-Ewropea mhux se kollom interess. u mbagħad dawk il-partijiet ta' identità pan-Ewropea se jkunu eh, esklużi, anke jekk ma jiġux eh, esklużi formalment. Jekk ħarsu lejn paragrafu 2 B u emenda numru 5 tistgħu taraw li se jiġu projbiti formalment. Il-25 siġu se jkunu ta' rigal b'xejn u eh, minn sejba dawk li għandhom perspettivi nazjonali, issa dan il-25 ġew eh, deskritti pala siġijiet eh, zejda imma ek kif jizdidu n-numru ta' stati membri dawk ovvjament l-listi nazjonali u Ewropej mux jizviluppaw bl-istess rata iġifiri minn sejbat l-listi nazjonali u reġjonali iġifiri l-konstituenzi se jisiru iżar u l-partijiet il-gbar se jihdu kisbit imma beffetti negativ dawk iż-żar dwar il-proposti li nis għandhom ikollhom dritt li jivvotaw f'pajjiżi fejn huma residenti jiena nemmen li dawk li huma residenti fil-pajjiżi l-oħra m'għandhomx jiġu miċħuda mill-voti tagħhom imma għandhom eh, jeżerċitaw dawk il-voti mhux fil-pajjiżi fejn huma residenti imma fil- pajjiż membru tagħhom jew permezz tal-posta jew mezzi elettroniċi. Grazzi ħafna. Grazzi, adesso alla parola. Grazzi ħafna l-Onorevoli Meyer mill-Austria. Grazzi. Grazzi ħafna, madam. Nixtieq nagħmel xi kummenti ir-rapport tas-Sur Daf bażi tajba l-diskussjoni. ma nixtieqx jiena ngħid eh, dan il-rapport mhuwiex tajjeb kif għamlu xi oħrajn, naħseb li tajjeb li nintu dibattitu fil-Parlament Ewropew u fil-Parlamenti Nazzjonali jiena naħseb li hemm xi punti importanti u tajbin hawnhekk. Intqal ħafna jekk mhux kollox. U għalhekk kull ma nixtieq nagħmel nitkellem dwar xi affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal Parteċipazzjoni elettorali fl-Awstrija kellna dibattitu twil. Jina naħseb li għanna natu l-żazax opportunità iż-żazax ta' 16 sena iva jistgħu jifmu dawn l-elezzjonijiet Ta' spiss tkellimna aħna dwar l-aspett supranaturali l-istipen Ewropew bil-25 siġu għaliex 25 u mhux 27. Trapinjoni tiegħi dan ma jiddirx eh, li hija xi ħaġa plawsibbli imma dan huwa elementi ieħor demokratiku. U naħseb li dawn il-listi nissu għom f'din id-dimensjoni. Ovvjament kollox jiddependi fuq il-kandidati jekk jattiraw il-voti fuq il-listi nazzjonali u Ewropej. Qed niskellem dwar il-kompetenza hawnhekk u nixtieq jiena insaxħax u nisħaq fuq dan il-punt u se nalaqgħu f'ħafna pajjiżi hemm problema bl-immaġni tal-Unjoni Ewropea, bl-idea li ċittadini għandhom dwar l-Unjoni Ewropea. Kif smajna llum irridu nsaħħu l-Ewropa ħalli bekk eh, iċ-ċittadini jkunu iktar pożittivi u kif qal is-Sur Lajnen u naqbel miegħu mija fil-mija. mija mill-1999 l-affarijiet kienu jimxu lura u mhux il-qoddim. Għalhekk eh, ma nafx se jiġri fl-2014 se jkun hemm problemi kbar naħseb għalhekk irridu nsaħħu l-immaġni tal-Unjoni Ewropea, irridu nsaħħu l-Unjoni Ewropea, irridu aħna mmorru lura għal żminijiet fejn ħafna nies kienu jħorġu jivvotaw kif għandna aħna fl-elezzjonijiet nazzjonali. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lu lis-Sinjura Mensar Marit mill-Estonja. Grazie Presidenti, nistaq nirringrazzja kalli tajtna din l-opportunità biex nieħu sehem f'din id-diskussjoni. Fil-Parlament tal-Estonja aħna għadna ma ddiskutejniex rapport tal-Onorevoli Daff. Aħna ser niddiskutu. Aħna diġa diskutajna l-inizjattiva ta' ċittadini li se nkun qed niddiskutu l wara nofsinhar. Jiena smajt dak li qalu l-kollegi tiegħi. U issa ser nibat l-Estonja. Dak li smajt hawnhekk biex intejbu l elezzjoni ta' Ewropej u jkun hemm aktar nies li joħorġu jivvotaw fl-Estonja. Nis jistaw jivvotaw u kol b'mod elettroniku billi jużaw l-ID card tagħhom. U fl-2009 kienem ħafna nies li jivvotaw. Iżda fl-istess waqt in-nies huma xi ftit diżappuntati. Illi dawn huma elezzjonijiet Ewropej ma spiss il-partiti nazzjonali jużaw dawn l-elezzjonijiet biex isolvu l-problemi personali tagħhom. L-ikbar partit ta' koalizjoni tagħna u l-ikbar partit tal-oppożizzjoni tagħna jinsabu fil-grupp tal-liberali demokratiċi. U għalek dinja ħaġa li tħawat l nies ma jistawx jifmu xin id-differenza bejn dawn iż-żewġ partiti. Il-ħodor u mal-uniċi illi matul l-aħħar elezzjonijiet Ewropej pruvaw jippreżentaw pjattaforma Ewropea Green New Deal iżda il-mezzi tax xandi fl-Estonja ma kienux interessati f'dan il-paġdit ekoloġiku u ma kienu interessati aktar f'kustjonijiet marbuta ma' konflitti pal per eżempju appoġġi għal ġenituri intqal li kiku wieħed kien ser jappoġġa ċertu partiti fl-elezzjoni u ma kienu ser niżommu ċertu benefiċċji. U għalhekk diġà eh, kienu jafu min kien l-ewwel fuq il-lista u kull partit seta irressaq il kandidat ħafna persuni staqsew. Għaliex aħna irridu nikkonsidraw kandidati numru 7 u 8, dawn sorta mhux ser jiġu eletti. U għallek fl-lessonit li jmiss aħna ser nkun għedin l listi miftuħa. U mux ser nkun nafu minn qabel, minn ser iġi għalet. L-Estonja għanda sitt siġijiet fil-Parlament Ewropej. U għahna mux sen argumenta għek irridux seba jew nżommux sitt siġu tagħna dan mux ser jibdlinna xejlinna. l Iżda aħna nistennew illi n-nies li jinsabu fil-Parlament Ewropej Ewropew jgħidu l-nies qed jagħmlu huma fil-Parlament Ewropew għaliex aħna ma tantx nirċivu informazzjoni dwar dan. Ma taslinniex informazzjoni fl-Estonja. Nis jiddiskutu biss is-salarji tal-MEPs, il-korruzzjoni fil-Parlament Ewropew. Din hija xi ħaġa li tista' b'xi mod jew ieħor tiġi regolamentata. Apparti minn hekk fl-elezzjonijiet Ewropej li jmiss Aħna irdu niddiskutu politika pan Ewropea bħal pereżempju l-politika komuni tas-sajt. Biex bekk iċ-ċittadini tal-Estonja jkunu jistgħu ta' bilħaq jifmu x'inhuma l-opinjonijiet tal-partiti Ewropej differenti fir rigward tal-kwissjonijiet marbuta mas sajt Per eżempju, aħna nejxu fir reġun tal-Bahar Baltiku dawn l-affarijiet huma pjuttost importanti għalina. Aħna nittamaw illi il-Common Fisheries Policy issolvi ħut mill-problemi li aħna għandna. Jek dan jiġri din Iva iżżid ir-rispett ta' ċittadini eh, Ewropej, is-sajjieda Ewropej fil-konfront tal-Parlament Ewropew. Irrid ikun hemm aktar diskussjoni marbuta mal-politika tal-agrikoltura, diskussjonijiet ukoll fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol ekoloġiċi, mod kif nistgħu nżidu l-impjiegi, aħna spiss nitkellmu biss dwar il-konsegwenzi tal-faqar, iżda irdu nagħmlu xi ħaġa biex aħna neqirdu dawn il-konsegwenzi. Dawn huma suġġetti li jistgħu jkunu trattati f'kampanji elettorali tal-ġejjeni. Dwar il-mezzi ta' xandir, ma nafx jekk il-Parlament Ewropew jista' xi jibdel xi ħaġa hawnhekk. Iżda kull nhar terba fl-Estonja aħna jkollna dibattiti bejn il-partiti fejn il-kellima tal-partiti jintroduċu l-opinjonijiet tagħhom dwar bosta kwistjonijiet. U spiss ma jiġux indirizzati kwistjonijiet Ewropej. Jina naħseb li fl-Estonja aħna rridu nagħtu aktar attenzjoni wkoll l-linji ta' politika Ewropej Nasib dinja kwistjoni marbuta mal-kultura l-politika lokali, forsi l-Parlament Ewropew permess tal-gruppi politiċi tiegħu jista' b'xi mod jiffaċilita dan. Forsi gruppi politiċi fih dan il-Parlament Ewropew jistgħu jagħmlu xi ftit tal-pressjoni fuq il-kollegi nazzjonali tagħhom. dwar is-sen fl-elezzjonijiet naħseb illi l-affarijiet jridu jkunu l-istess fl-istati membri kollha jekk l-età tkun waħda ta' 16 fl-Estonja. Allura din irdu nadpoġġaw jena naħseb ukoll l-ista ta 25 membru żejjed din mhux ser tiġi appoġġjata fl-Estonja, però min iżgura dwar dan. Jiena naħseb illi din il-laqgħa tal-lum u diskussjonijiet kollha li kellna u puntat luq tajjeb għal diskussjoni toħra tal-ġejjeni. Dak kollu li xkelli xi ngħid, grazzi. Grazzi. Fadal żewġ persuni xi tkellmu u nħallu wkoll spazju biex jikonkludi l-kollega daf. Ma nistax natikom aktar minn żewġ minuti għall-aħħar żewġ persuni xtuq jitkellmu li huma l-kollega Portugiż Felipe u l-kollega Morvaj minna tal-Parlament Ewropew. Ek joġbok onorevoli Felipe. Questa? Prego. Ek joġbok sa titkellem. Grazie, Presidente. Kumment fil-qasir dwar uħut minn dawn il-punti. Itkellimna dwarhom matul dan id-dibattitu, aħna dan għadna ma diskutejniex fil-Parlament Ewropew, fil-Parlament Portugiż. U allura l-opinjoni hija waħda personali li ser nagħtijen. Nixtieq nisħaq dwar żewġ punti ewlenin. L-ewwel nett. Dinja tassew sinifikanti, iżda qed innaraw li qed jinqalgħu ċertu problemi li diġa tkellimna dwarhom dal ħodu Dawn huma żewġ punti nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel nett. Minkejja li hemm bżonn ta' ċertu ugwaljanza, hemm bosta tradizzjonijiet u prinċipji kostituzzjonali illi jridu jiġu rispettati meta jkun hemm elezzjonijiet fosta pajjiżi. It-tieni nett jien nixtieq ngħid li nxifti ftit ċettiku fir-rigward ta' l-idea marbuta ma' kostituenza pan-Ewropea. jekk dan naraw mill-punt di vista li nqarbu ċittadini lejn l-istituzzjoni Ewropea. Intqal matul il-laqgħa li ħafna ċittadini Ewropej jużaw l-elezzjonijiet Ewropej bħala elezzjonijiet nazzjonali u il-voti huma aktar marbuta skont l sonni tal-gvernijiet nazzjonali biex ikkastigawhom pereżempju jew biex jesprimu ċertu appoċċa għalihom u mhux e, huma ma jżommux f'moħħhom li huma qegħdin jeleġġu membri tal-Parlament Ewropew. Il-fatt li ma tantx ħarġu nies jivvutaw dan nafuh il-kol rajna dan in-nuqqas dan it-tnaqqis fin-nies li ħarġu jivvutaw iżda jien jidhirli illi jekk ma jkunx hemm dan il-karattru nazzjonali ħajħoġu inqas nies jivvutaw. Il-fatt li ħafna ċittadini imorru jivvutaw fl-elezzjoni ta' Ewropej biex huma jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar l-azzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali, jekk dan ma jkunx hemmhekk huma lanqas biss ser interessom biex joħorġu jivvutaw. U għalhekk din jista' jkollha effett negattiv fuq kemm joħorġu nies jivvutaw. Il-problema mish marbuta biss mal-fatt li ċittadini rridu jkunu jafu minn huma l-kandidati, huma jħossuhom maqtu għajn mill-istituzzjoni ta' Ewropej huma jħossuhom milli Brussell jinsab il-bot twis mill-ħajja ta' kuljum tagħhom. L-istituzzjoni jinsabu l-bot, huma maqtu għajn. U għalhekk il-problema tinsab fil-fatt li aħna irridu nimlew il-vojt demokratiku. Nixtieq nfakkar l-aħħar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 Fil-dokument Ungaris u għaffaġna 10. Għana għedin naraw elementi għat-test leġislativ. L-ewwel artiklu għatta sorpriża kbira. L-ewwel artiklu tal-att dwar l-elezzjonijiet tal-1976 hawnhekk huwa suġġerit il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu eletti għabbażi ta' rappreżentanza proporzjonali. Iżda, jekk naraw l-emenda, paġna 16 tal-verżjoni bl-Ingliż. Paġna 10 tal-verżjoni bil-Malti, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu eletti bħala rappreżentanti taċ ċittadini tal-Unjoni. Jiena rappreżentanta tal-Ungerija fil-Parlament Ewropew u jiena nemmen li nirid nirrappreżenta l-votanti Ungeriżi. Issa, meta jiena nara l-emenda, emenda numru wieħed, faġna 10. Nider illi dan jiena ma nistax nagħmlu għaliex din l-emenda qed tgħid illi jiena għandi nirrappreżenta ċittadini tal-Unjoni. Din hija xi ħaġa totalment differenti, mbagħad jekk naraw emenda numru disa' membri tal-Parlament Ewropew għandhom jivutaw fuq bażi individwali u personali. Membri tal-Parlament Ewropew ma jirdux ikunu marbuta b'xi mandat partikolari. Rapporter dan din il-bicċa jrid ineħħiha fil-verżjoni l-ġdida tiegħu. Għaliex irid ineħħi din il-bicċa? Jiena qed inħares li emenda numru wieħed u emenda numru disa' dwar dawn iż-żewġ emendi nixtieq nistaqsi rapporter x'inhu lan tiegħu wara dawn iż-żewġ emendi. Għaliex inti trid tibdel il-mandat u responsabiltajiet tal-MEPs. Grazzi, issa il-kollega taf. Hekk jista' jkun għaġġel kemm tista'. Su President inagrat li dawn is-26 persuni li ħaddu sem f'dan id debattitu Jiena hekk kont qed nistenna li jkun eh, dibattitu mifrus imma affaxxinanti wkoll. Kienet opportunità biex il-persuni semmaw leħinhom, semmaw id-dubji tagħhom dwar il-ħtieġa għal-riformi. Din hija xaġa pjuttost normali. Jiena nittama illi kif qalet il-maġġoranza dan id-dibattitu ikun il-bidu ta' riflessjoni aktar profonda biex aħna insaħħu il-leġittimità popolari tal-Unjoni Ewropea. Hemm min dan ma jridx jagħmlu. u dan wieħed jista' jifhmu jirrispettah iżda bir-rispett kollu lejn dawk illi għandhom aġenda euronazzjonalista din l-opinjoni ma narawix fl-opinjoni tal-maġġoranza u lanqas narawha fit-trattat tal-Lisbona. Illi kif il-kol nafu issa daħal fis seħħ huwa it-trattat illi biddel id-deskrizzjoni tal-funzjoni ta' kull membru tal-Parlament Ewropew bħala rappreżentant ta' ċittadini tal-Unjoni. U jiena fil-proposti tiegħi qed nipprova illi e, xi mod ieħor nirrifletti din il-bidla. U nwieġeb għaliha permezz ta' proposti prattiċi biex nibdela f'realtà. Ovvjament, u għet jista dejjem jaċċetta li f'dan it-tip ta' eżerċizzu ikun hemm konsegwenzi li ma jkunx qed jistennihom, konsegwenzi ta' proposti ta' riforma illi fi Brussell narhom bħala xi ħaġa li tagħmel sens u xi ħaġa diretta. Jiena dan nafu sew li xina studjajt mill-qrib dan il-kwistjonijiet Jina naf il-proposta per eżempju dwar reġionalizzazzjoni tal-kostituenzi tad-distretti nazjonali fl-ikbar stati. Jina naf illi din hija xi ħaġa toħroq ħafna kontroversja ġewwa Spanja. Mhix popolari fi Franza. Naf illi il-Ġermaniżi jistaw jarawa pala xi ħaġa mhix meħtieġa bħala riforma mhux neċessarja għaliex huma diġà għandhom l-istruttura domestika federali tagħhom. Iżda ix-xjenza politika tgħid illi votant jeħtieġ kostituenza ta' daqs li huwa jkun jista' jifmu kun jista jidentifika ruħu miegħu. U kostituenza tal-istat, kostituenza unika. Trid kopri l-istat kollu u din hija xi ħaġa illi hija xi ħaġa mbeda miċ-ċittadini. Mhux minnu kif qalu ċertu kellima illi l-MEPs huma diġà irrikonoxxuti u magħrufa fis-sistemi elettorali u politiċi tal-istati tagħhom. Hemm eċċezzjonijiet iżda ħafna minna huma maqtuwa mit-ċittadini, mill-idea ta' ċittadini. Din l-idea li huma għandhom dwar xinu importanti fil-ħajja politika ta' kuljum u għalek naħseb li narġaw naħsbu mill-ġdid dwar l-idea ta' daqs tal-kostituenzi. Jina naħseb li aħna u koll irridu naraw kif jinsabu l-affarijiet l lin mill-ħsieb nazzjonali tagħna. Grupp dejjem jikber ta' letturi li jaraw li l-om infusom bħala persuni li għandhom aktar minn identità waħda li huma ċittadini nazzjonali imma huma wkoll ċittadini Ewropej jina naħseb li dawn jistaw japprezzaw l-idea ta' demokrazija post nazzjonali. Huma qegħdin ifittxu partiti politiċi illi huma fihom jaraw li jitwetqu l-istennijiet tagħhom. U minħabba li ċittadini ma jifmux li l-integrazzjoni Ewropea hija tweġiba tajba għall-sfida tal-globalizzazzjoni jiena naħseb il huma xettiċi minn dawn it-talbiet tal-partiti politiċi nazzjonali li huma jgħidu li jistgħu iwieġbu kull tip ta' mistoqsija. Jiena naħseb li ċinizmu ċiniżmu fir-rigward ta' demokraziji nazzjonali flimkien ma' dawn l-istqarrijiet tal-partiti politiċi nazzjonali li huma jistgħu jdawru d-dinja ta' taħt fuq. Naħseb li din hija xi ħaġa b'saħħitha u qiegħda dejjem tikber. Naħseb li hemm ċertu kilba għal aktar dibattitu sofistikat transnazzjonali illi jirrifletti realtajiet tal-poter. Il-poter infatti jinsab sa ċertu punt kollu ġo Brussell u għalhekk aħna neħtieġu demokrazija aktar rappresentativa li tkun tista turi dan il-poter u tati kont tijaw. Jena naħseb li bħalissa ma nistawx namlu biex nis ikunu kompjaċenti dwar is-sitwazzjoni attwali, jekk nis ikunu kompjaċenti dwar din is-sitwazzjoni naħseb illi dan ikun żball. Jiena nara bħala ċaġa straordinarja illi f'dan id-dibattitu imqanqal politiku li kenna hawnhekk dan ma, ma jiġix rifless elettoralment fil-kampanji elettorali. Għanna il-gruppi politiċi għu nifħna faslu l-politika. U jien nishtiq infakkar l-Sur Bronze u l-Onorevoli Movaj illi aħna nix delegazzjonijiet nazzjonali hawnhekk. Aħna impoġġu fi gruppi f'partiti politiċi illi jaħdmu. Iżda dawn ma narawomx riflessi fil-politika aktar mifruxa l-lin minn din il-kamra. Dawn mhumiex lanqas riflessi fil-mezzi tax-xandir. Jien ikolli ngħid li nkont inkoraġġewt ħafna minnaħa ta' rappresentanti tal-mezzi ta' xandir biex jiena nkompli nisħaq dwar din l-idea tal-lista transnazzjonali Għalli xumma jasbu li hija xi ħaġa tassew interessanti, xi ħaġa li jistgħu jirrapportaw dwarha, xi ħaġa drammatika illi kunem din il-kompetizzjoni bej il-personalitajiet. Din tkun xi ħaġa li tindirizza il-kwistjonijiet ewlenin tal-integrazzjoni pal pereżempju il-munita unika. Il tkabbir tal-Unjoni Ewropea, l-migrazzjoni. Fos l-oħrajn. Kif ukoll sfidi oħra kbar li nafu li jinsabu hemmhekk imma ma nistgħux nindirizzawhom. Fihdan kuntest politiku domestiku u nazzjonali bosta kelliema għalu li jista' jkun hemm xi interessi komuni bejn partiti politiċi nazzjonali u dawk Ewropej. Jiena nista' nifhem li ser ikun hemm ħafna iktar kompetizzjoni, però naħseb li xi ħaġa pożittiva biex aħna nixprunaw id-demokrazija. Kompetizzjoni federali bejn il-partiti politiċi hija tajba l-politika daqs kemm il-kompetizzjoni hija tajba assu uniku. Jiena nixtieq nara aktar minn din l-integrazzjoni profonda illi aħna għanna f'termini soċjali u ekonomiċi fil-politika tal-Parlament. Kien ħaġa li ħazditni u din hija l-istqarrija li n-nies mhumiex ser jindunaw bil-bidlet li qed nagħmel jien. Jiena nappoġġa l-istqarrija ta' John Lennon li huwa tal-opinjoni li dawn ir-riformi mhux ser ikunu daqs kbar illi jagħmlu rivoluzzjoni tal-politika. Wieħed ovvjament irid jadotta pożizzjoni meqjusa. Iżdejna naħseb illi ser tkun bidla kbira biżejjed biex tibdel u tejjeb il-kwalità tal-kampanja elettorali li jmiss. Jiena staqsewni għaliex 25 membru għal raġuni prattiċi għaliex 25 kandidat nistaw narawa stampata viżibilment fuq fu karta. U il-proċedura elettorali għandala li tkun waħda pratika wara kollox. U ma raġunijiet ovvi naħseb, kun zbal il-li nejdu li jem bżon ta' 27 ta' dawn il-kandidati għalix jekk dan jiġri tiġin bat 28 bil-Kroati Bat, nis jistaw jasbu illi kull stat jista' jkollu membru zejiet tal fil-Parlament Ewropew. Dan ovvjament mhuwiex mu minnu jista' jkun illi tiġri kombinazzjoni Iżda hija l-intenzjoni ta' din il-proposta illi tkisser darba l dejjem din ir-rabta bejn l-istat u ċ-ċittadinanza minnaħa u l-mod kif huma mul dan il-Parlament. Kien hemm mistaqsa għaliex jiena qed nipprova inżid dawn il-membri u mux ninkludijom fi 751 Dan huwa dibattitu li ser ikollna fil-ġejjeni. Sejni kolli ikolli ngħid li jekk aħna eh, nibdew naċċettaw li jkun hemm tnaqqis fil-membri, minnaħa tal-istati membri din mhux tkun xi ħaġa popolari. Hemm kritika l-fatt il-Parlament ser jikber wisq fid-daqs. Jiena jkolli ngħid li ma naqbilx. Dan il-Parlament qed jaħdem bisħieħ bħalissa. Hekk kif qed naraw li hemm dejjem aktar integrazzjoni. U politiċi Ewropej, esperti, tkellmu kol dwar dan. u dawn jistaw jgħatu ċertu kalibru l politika attwali tagħna fil-Parlament u dan żgur ma jkunx żball. Issa dwar il-fatt marbut mal-tipi differenti ta' MEPs, ġifieri ser ikun hemm żewġ tipi differenti ta' MEPs iva, hekk ser jiġri. Illum il-ġurnata hemm MEPs illi jaqdu dmirhom modi differenti din il-ħagġa diġa teżisti l-lum u jiena ma naħsibx li dinja problema. Ma stajċ nwieġeb il-mistoqsijiet kollha, iżda jiena tassew grat għal dan il-kontribut ek rik illi jintom tajtu l-lum u diskussjonijiet ulterjuri li ser ikonna fiħdan il-parlament u fiħdan il-parlament parlamenti nazzjonali. Grazzi. Grazzi tassew. Onorevoli Daf, qabel nala, qabel nikkonkludi din il-laqa tagħna ta' dalodu. Jiena nixtieq nitlob il-kollega Viċi President Gurmaj biex anka jatejt kemtej fil qosorek jekk Grazzi. Grazzi. Ma tanċana għandna ħin disponibbli allura ser kem tej malaj malaj. Grazzi tassew, tal-laqa tal-lum, ta' din il-konferenza. Jena konvinta illi aħna rdu taqaw aktar spiss ma' membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna rridu niddiskutu suġġetti ewlenin bejnietna. Jena naħseb illi u importanti immens illi illum ser inkomplu din il laqaw kol illum wara nofsinhar dwar l-inizjattiva taċ-ċittadin. Jina konvinta illi aħna neħtiġu aktar suġġetti Ewropej, aħna rridu nsaħħu l-identità tagħna. Irridu nirringrazzjaw l-Onorevoli Daf illi kien lest illi ħejji dan ir-rapport din il-liġi għandak aktar minn 25 sena l-Unjoni Ewropea imbidlet aħna irridu Nirranġaw l-affarijiet skont din l-Ewropa l-ġdida, hemm ħafna suġġetti li aħna rridu naħsbuhom mill-ġdid flimkien U importanti wkoll illi l-1900 mill seba' l-interess fl-Ewropa naqas fl-2004 56.5% tal-persuni ħarġu jivvotaw. Dan ifisser li rabta bejn l-istituzzjoni Ewropej u iċ-ċittadini mhijiex relazzjoni tajba, mhijiex rabta tajba. Illum war nofsinhar se nkunu qegħdin nitkellmu dwar kif nistgħu nagħmlu passi żgħar il qudiem federazzjoni tajba. Jiena wkoll konvinta illi u importanti immens illi f'dan ir-rapport u dan naraw ukoll permessa dan ir-rapport stess illi aħna neħtieġu aktar membri nisa fil-Parlament Ewropej. Diġà hemm membri nisa, imma neħtieġu aktar. Grazzi ta' Sony Vidaf, grazzi sur President. U jina nittama illi Illum ma nofsna raġaw niltaqaw biex nitkellmu dwar l-inizjattiva ta' ċittadin. Iwa mit-tlieta u nofs, mit-tlieta jgħid il-President ser jitqasmu l istadinin fil-pranzu, se nitkellem dwar artikolu 12, diġa ta' fuq, jgħid li l-parlamenti nazzjonali jikontribwixxu biex l-Unjoni Ewropea taħdem aħjar. Dan ma jfissirx illi dan huwa t-tielet parlament. Il-Parlament Ewropew ovvjament huwa autonomu, irid juri l-awtonomija tiegħu il parlamenti Nazzjonali għandhom ir-rwol tagħhom l-iktar permezz tal-kontroll tal-Gvern Nazzjonali iżda dwar ir-riforma dwar il-liġi elettorali ta' riforma din ma tgħidx għaliex l-artiklu 2-2-3 jati l-Parlament Ewropew il-kompitu biex għaj jfassal eh, proposta ta' liġi elettorali ugwali fit-tieni paragrafu jgħid illi ovvjament dan it-test irid jiġi approvat min-naħa tal parlament Nazzjonali u għalhekk din il-laqa hija biss il-bidu. Jiena pereżempju nimmaġina illi xi ħaġa diġà strutturata bħal l-Assemblea Kozak għandha tkun l-aħjar post fejn nistgħu inkomplu niddiskutu dan is-suġġett. Dan huwa suġġett importanti, huwa suġġett strateġiku wkoll u jirrigwarda il-bini tal-Ewropa illi mhijiex xi ħaġa artifiċjali kif sfortunatament intqal, imma hija xi ħaġa reali, xi ħaġa konkreta, xi ħaġa importanti. Biżejjed wieħed jaħseb hawnhekk nispiċċa illi gwerra bej pajjiżi illi jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea mhux biss qatt ma ġrat iktar imma laqas biss naħsbu dwarha u jiena dan jidilli li huwa riżultat żgħir illi l-Unjoni Ewropea tagħna juri illi mhijiex waħda artifiċjali.